Jena nix fuq l-istess level tijak. Meta kontet natik id der bħalli kieku kollo seta jiġi spiegat, id it ittieħdu u kollox miex jissew u memx dannu kollaterali. Ma naħsibx li qed nitkellmu dwar l-istess ħaġa għaliex qed naraw li eh, wara l-Greċja il-problemi missew l-ċipru, jiena tkellimt ma' ħafna persuni li staqsewni l-istess mistoqsijiet u għalhekk ma nafxini din il-kwistjoni jekk inti taf, inti u l-kollegi tiegħek tafux dwar dan il-fjask. Minħabba il-mod ta' kif qed jiġi e, tiġi indirizzata din il-problema tafu li hemm dannu ħsarat kollaterali tafu bihom dawn. U minħabba illi dan wassal sabiex l-immaġni tal-Unjoni Ewropea tmur għall-għar, ċittadin mhux qegħdin jaraw id-differenza meta jitkellmu dwar l-Ewropa, għalihom ma jagħmlux differenza bejn il-pjan intergovernattiv u l-pjan tal-Unjoni. Iżda, illum dejjem anqas persuni qegħdin jafdaw lill-Unjoni. Għal persuni bħali u bħalek illi għandhom fiduċja fl-Unjoni u jridu din l-Unjoni, sitwazzjoni ssir waħda komplikata. L-estremisti qegħdin dejjem jiżdiedu kemm fil-pajjiż tiegħek kif ukoll tiegħek u Et ikonna problema tinsibuha diffiċli nispjegaw li ċittadini illi aħna mhux biss ninqalaw biex nagħmlu ċertu eh, diskorsi bħal pappagalli u dan jgħod eh, kemm hawnhekk kif kol l-Kummissjoni, eh, kull darba nagħmlu isiru diskorsi differenti bl-istess kliem mingħajr ma noħolqu xejn ġdid. Il-mistoqsija tiegħi din, President. Mod serju inti flimkien mal-kollegi tiegħek. Kif taħseb illi nistaw nikkumpensaw għal din il-ħsara kollaterali li saret, mux biss bil-klim, sa jkun hemm bżonn ta' direttiva, ma' ċittadini mhux dan jaraw, ċittadini jaraw il-miżuri ta' austerità hemm min qed isir jaf u qed jgħid li m'hemmx awsterità fi Franza xi ħaġa li jiena hekk kont naħsibha, imma l-Ewropa ħadd ma jara eh, minn lenti pożittiva. Issa dawn il-gvernijiet li jafu jgħidu klim sabiħ kif ser jippruvaw jiksbu lura il-fiduċja taċ ċittadini Ewropej għaliex qegħdin nissugraw illi e, iċ-ċittadini ma jibqgħu xaraw l-Ewropa minn lenti pożittiva u l-affarijiet għall jistaw jistgħu jmorru. Grazzi onorevoli Gozes għall-mistoqsijiet tiegħek. Iva, dwar il-fiduċja tal-persuni e, fl-Ewropa, fl-istituzzjonijiet, il motta kif nindirizzaw il-kriżi il-mod ta' kif nistaw nirreġeneraw it-kabbir ekonomiku. E, din il-problema hija ħafna iktar mifruxa f'ċipru. Iżda jien għandi żewġ konklużjonijiet dwar ċipru. L-ewwel nett. Aħna irridu nispjegaw aktar, ħafna aktar dwar is-sitwazzjoni komplikata u x'possibiltajiet kien hemm fil-każ ta' ċipru kien hemm piż kbir li kellu jinġaru kien hemm ftit alternattivi dwar min kien ser dan il peace Aħna dan il-pis ma stajniex nadduh lill gvern ta' Ċipru, ma kien jisser tkun ħaġa sostenibli u żgur ma kienx xajkun hemm ġejjieni għal Ċipru. Ma stajniex naddu dan il-pis kollu kemm li l-ISM għaliex ikun self għall gvern u kien ikonna l-istess problemi. Aħna bekk ikkonsidrajna għaliex kien hemm min li waħjar li jsirek illi namlu l-pis fuq depoziti kollha l-ewwel soluzzjoni kif tafu depoziti kollha f'Ċipru. Iżda kien hemm min eżita, kien hemm min kien imħasseb dwar l-effetti illi ser ikun hemm fuq id-DGS l-iskema sistema ta' garanzija tad depozitu U bekk kien hemm dan it-tassib anke dwar l-imposta. l imposta Bekk il-pis fl-ħannet id-deċidejna li nitfaw fuq dawk l-investituri u detenturi ta' depozitu mhux assigurati fi żewġ banek fejn kien hemm l-aktar riski. Dan huwa mod ġust ta' kif stajna nindirizzaw din il-kriżi fil-banek ta' Ċipru, jiena naħseb li iva u jiena niddefendi din id-deċiżjoni. It-tieni konklużjoni l ħadd minn Ċipru hija illi aħna irridu nippruvaw noħorġu minn din il- eh, Is-sitwazzjoni ta' kriżi aħna qegħdin indirizzaw problemi finanzjarji f'ħafna pajjiżi, problema wara problema u nindirizzawha hekk kif tfeċ meta diġà jkun tard wisq. Fistat diġà, fistatju diġà tard kif qalu l-kollegi. Issa l-mod strutturali illi għanna nużaw illi huwa illi naħdmu mod aktar maġġel mill-Unjoni Bankarja. Bek mod strutturali nkunu nistgħu nsaħħu il-banek tagħna u mhux noqogħdu nistennew li l-affarijiet imorru zmerġ, Kieku forsi kellna l-Unjoni Bankarja xi ħames snin ilu jiena naħseb li sitwazzjoni f'Ċipru f'dawn iż-żewġ banek kbar ma kienux ma kienieċ eh, tmur ħażin daqs kif marret. U hekk kif ikun hemm mekkaniżmu tajb ta' supervizjoni, eh, rekwiżiti kapitali, ta' kapital b'sistema ta' strumenti ta' rezoluzzjoni u fl-aħħar ukoll ikonna E, sistema ta' garanzija ta' depożitu komuni jew waħdanija fl-Ewropa dan jarġa' jġib lura il-fiduċja fil-banek tagħna. Saret ħsara għal fiduċja fil-banek tagħna iva, e, ċipru u waħtija ta' dan le. Il-persuni mħabba minħabba l-banek mhux minħabba ċipru ma minħabba l-problemi strutturali fil-banek u d-dina ħaġa rridu nindirizzaw u hekk qed nagħmlu bħalissa. ċampu għek joġbuk. Grazie, President. Jina, ma rridx nagħmel mistoqsija ġenerika. L-Unjoni Bankarja dan il-Parlament war dan f'Jannar 2010 kien propona illi titwettaq l-Unjoni Bankarja u għek qed nagħmlu bħalissa ma kienu l-Istati Membri li qalu le qabel tkellim dwar l-aspett intergovernattiv u mhux dwar l-aspett Ewropew jew tal-Unjoni, mhux il-banek biss qed iħasbu liċ-ċittadini tagħna. Dan kien kumment mhux mistoqsija tgħid il-President. Il-Parlament diġa kien ħaseb dwar din ilu ħafna. Issa fisem l-essendi Leonardo Domenici. Grazzi, Signora President, Sur Ministru. Io credo che il... Jina naħseb illi il-problema ewlenija f'dan il-waqt hija istamel l-Ewropa u żona Europa b'mod partikolari x'qed tagħmel sabiex tibni b'mod konkret l-ekonomija ta' ċipru għaliex id-dejta u tbassir li inti tafhom sew huma tal-waħx u jpoġġu friskju l-ġejjeni tal-pajjiż. Xi drabi jiena nieħu l-impressjoni illi aħna tant moħħna fl-affarijiet tekniċi fit-technicalities tagħna illi ma nagħtux każ il-kundizzjonijiet tal-persuni bħassoltu iżda dwar il-miżuri sabiex ikonna rkupru ekonomiku qegħdin naraw li hemm nuqqas ta' tħassib hemm tħassib dwar in-nuqqas ta' proposti fir-rigward mod partikolari l-każ ta' Ċipru. U għalhekk jiena hawnhekk nixtieq niffoka dwar il-sitwazzjoni ta' Ċipru dwar aspett illi inti semmejt fl-aħħar parti tal-intervent ta' introduzzjoni tiegħek. Qed nirreferi għal kontroll tal-flussi u l-moviment ta' kapital fih dan iż-żona euro. Intqal illi ma' Ċipru ma baqax hemm dak it-tabu għaliex daħanna il-blok tal-moviment tal-kapital. Grazzi għall interpretazzjoni tal-artikolu 63 u 65 dwar ta' trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni. Issa dejna minn situazzjoni fejn qabel konna qegħdin ninjoraw u ngħidu li ma teżistix il-problema għal situazzjoni fejn minħabba l-emerġenza f'Ċipru applikajna miżuri eċċezzjonali u enormi jina naħseb illi bekk irridu nwettqu strumenti mekkanizmi ta' intervent illi jkunu komuni u egzante ġifiri li jiprevenu u mux li jkunu unilaterali u ekspost meta l-bomba tkun diġa splodit hemm situazzjonijiet partikolari imma jrid ikun hemm strateġiji ġenerali wkoll. Iġifiri, Nistaqsi, hemm xi riflessjoni miftuħa dwar dan il-punt fl-Eurogroup iġifieri kif nintroduċu strumenti li jkunu ta' siwi sabiex nirranġaw ix-xkiel u l-problemi li diġà jeżistu dwar il-pjan ta' trasferimenti trasconfinali ta' kapital mingħajr ma nxeklu imma naġevolaw il-ħidma tajba ta' suq waħdini. Il-prinċipju jista' jkun dwar il-possibilità li nagħmlu differenza bejn moviment ta' kapital ta' natura differenti, dawk li huma finanzjarju spekulativi minnaħa u dawk li għandhom lan għal skambi ta' investiment għal beni u servizzi minnaħa l-oħra. Per eżempju, diġa jeżistu strumenti tekniċi bħal Target 2, Target 2, illi diġa u artikolat sew xaħat kellem dwar it-tielet Target, Target 3, li huwa indirizzat bissa l-ekonomija reali, forsi għal dan il-għan ikun ta' siwi illi konna rwol fondamentali ta', ta bank ċentrali u eurosistema. Dan u eżempju nistgħu nagħmlu proposti oħra sabiex dawn iservu biex jħaffu jirranġaw xi ftit il-ftejjin bil-ekonomija u l-finanzi. Biex nikkonkludi, mhux dejjem is-swieq jagħmlu l-aħjar ħaġa u il- kapitali kunu jafu fejridu jridu jmorru, xi drabi l-kapitali jispiċċa fl-ar post wara ċipru Issa wasal iż-żmien illi jiena nemmen għandna nindirizzaw b'mod serju din il-problema li għandna fiż-żona euro, grazzi. Um, well, this is a, a difficult question. Jo mistoqsija diffiċli. L-aktar għaliex ħafna mis-suġġetti illi inti semmejt għandhom ikunu fuq l-agenda tal-Ecofin u mhux tal-Eurogroup, qed titkellem dwar is-swieq kapitali, is-swieq tal-kapital illi applikaw ħafna mill-elementi u kol tal-Unjoni Bankarja u bekk ma nafx inti fej xtaqt tasal din il-mistoqsija tijak. Il-restrizzjonijiet fuq il-kapital mumiex tajbin u ix-xeklu il-swiq liberi u l-flussi liberi ta' kapital iżda fil-każ ta' Ċipru kienu inevitabbli il-fiduċa fis-sistema bankarja f'Ċipru wara l-kriżi kienet ebet u minar il-restrizzjoniet fuq il-kapital l-effett ta' żewġ banek seta' jinfireġ mod kbir lejn il-banek l-oħra u bekk dawn ir-restrizzjonijiet ma stajniex noqogħdu mingħajrhom. Dwar il-kwistjoni narġgħu nibnu l-ekonomija ta' Ċipru jiena iva naqbel illi din għandha tkun priorità ewlenija l ewwel tal-Gvern ta' Ċipru u kol għandha tiġi appoġġata fej possibbli mill-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea diġa qalet illi ser tagħmel l-almu tagħha bil-fondi li huma disponibbli sabiex tgħin lill ċittadini ta' Ċipru sabiex jerġgħu jibnu l-ekonomija tagħhom. Nistaw naraw minn żewġ naħat, hemm min qal li l-istrutturar ta' settur finanzjarju missu sar b'mod aktar gradwali Iżda jiena personalment naħseb illi dan se tagħmilha diffiċli ħafna iktar diffiċli u kien ikonna bżonn aktar żmien sabiex nirkupraw mill-ristrutturizzazzjoni tal-banek. Kif għamilna l-affarijiet issa kien eh, kien mod il-mod li użajna kien aħra, ħareġ ħafna, wieħed inala u liħor qed jiġi ristrutturat, imma bekk l-ekonomija ta' Ċipru se tettarġa tqum fuq saqajaw tirkupra. Tanna fid-dettal ħafna biex bek stajna nirkupraw mod aktar maġġel. U naħseb li dan huwa l-aħjar approċċ għal settur finanzjaru sostenibbli fuq meta twila ta' żmien f'Ċipru dwar il-swieq kapitali jiena mhux ser nidħol fid-dettall. Bħala President tal-Eurogrupp. Naħseb din xaġa raġonevoli, naddu għal Silvi Gular Fisem l-alde, grazzi. Ministru, grazzi tal-li tinsab prezenti għawnek. Inti, pjuttost koraġġuż, inti lest illi titkellem fisem l-Eurogrupp għaw, sta jena nishtiq nistaqsi. Ma taħsibx illi eh, titqis u kol ġara mill-predeċessuri, xamlu predeċessuri tijak jew dawk illi għandhom is-seta f'pajjiżna għaliex inti tinsepaw flimkien ma' persuni favur l-Ewropa illi jridu jappoġġawk imma id-diskors ta' Jean Paul Gozes qed jikkonvinċina li hemm xi ħaġa li mhux qed taħdem fil-gvernanza ta' żona euro. Hum tgħidilna li hemm ċirkostanzi eċċezzjonali imma it-trattati jagħtu lill ministri tal-Ekonomija u l-Finanzi responsabilta għal viġilanza supervizjoni reċiproka. U bekk jekk aħna ħloqna kuntest eċċezzjonali għal Ċipru dan ġara għaliex l-Eurogrupp ma mix sew. Qabel ma inti kont president tal-Eurogroup, minnix nwaħħal fik, imma mis situazzjoni li nibtet mill-lum għada, inti mintix qettati tweġibi dwar ċertu għal ċertu mistoqsijiet, jek tibqa serjek, ħadd ma ħajibqa jemnek. Il-trattat jistabilixxi li l-Eurogroup huwa hija entità fejn fih ħafna gvernijiet flimkien jagħmlu ġestjoni ta' aspetti ekonomiċi u finanzjarji ta' żona euro. Iżda, jekk aħna ma nistgħux inkunu nafu x'inhu huma l-pożizzjoni differenti tal-istati membri differenti, iċ-ċittadini kif jistgħu jkomplu jemnu fl-ewro jien għandi mistoqsija għalik. Jekk għalissa ninjoraw li modi bħalissa x'qed isir x'inhu il-programm tagħkom sabiex nevitaw li konna ċipru tnejn jew il kasta ta' ċipru jarġa' jirrepeti ruħu, x'inhu il-programm tagħkom sabiex nefitaw dak li qed jiġri bir-rati ta' li max fiż-żona euro, x'qed tagħmlu sabiex is-settur bankarju kustjonijiet fejn ma nafux jekk dak li jiġi deċiż mill-Kunsill u xaċċettat minn kulħadd sabiex jiġu solvuti dawn il-kwistjonijiet. Imbagħad tridu tatu responsabilità l kollegi ta'kom ukoll. X'qed tagħmlu? Sabiex tiżguraw illi fuq l-aġenda ta'kom. Ma jkunx hemm biss l-Unjoni Bankarja vera u propja. Irridu nkunu nafu jekk għada, pitada u xser ikonna xaħġa differenti u mux biz din il-ġestjoni mill-lat eh, nazzjonali nazjonali u kullħat jiddefendi l-interessi tijaw u ma jagħmlux l-affarijiet fl-interess tal-Unjoni. Grazzi tassew, Sinjora Gulah. Grazzi għal-mistoqsijiet tiegħek. Jien naħseb li huwa fin-natura tal-Eurogrupp, għaliex huwa grupp intergovernattiv ta' ministri illi kif nagħmel jien huma lesti li jiġu fil-Parlament Ewropew li jagħtu t-tarif kollu meħtieġ u jwieġbu għall-mistoqsijiet tagħkom imma d-deċiżjoni fl-aħħar mill-aħħar issir fil-Parlamenti Nazzjonali tagħna għall-inqas hekk jiġri f'dak tiegħi jina nitkellem magħhom darbtejn fix-xar għall-inqas u għall-affarijiet kollha marbuta mal-euro, l-Unjoni Bankarja fost l-oħrajn. U l-istess japplika għal ħafna ministri fiħdan l-Eurogroup. Jekk intom tridu tibdlu din is-sistema, aħna ma nistgħux nibdluha lejla. U bek dan huwa l-kuntest li jiena qed naħdem fih. Iva, naħseb li hija responsabilità tiegħi illi nitkellem mhux biss mal-parlamenti imma mal-persuni, il-persuni li jridu jafu li jridu jkunu jafu kif qed nindirizzaw l-kwistjoni strutturali. Hemm xi bażi xi raġuni għall-ottimizmu jistgħu jemnu li fl-aħħar mill-aħħar l-Unjoni Ewropea Iż-żona euro ser tkampa u ser issir aktar b'saħħita, nistgħu nindirizzaw it-teddidiet illi għandna tweġiba tiegħi iva nistgħu nagħmluha. Qed insaħħu eh, hemm xi ħadd qed jgħid le, ma jien ottimista jiena nemmen fl-Ewropa u nistgħu nagħmluha flimkien aħna qegħdin nipoġġu fis-seħħo fsa sabiex nikkonfrontaw li xurxin u niġu konfrontati mill-Kummissjoni Ewropea fejn huma voluti riformi strutturali, riformi strutturali li huma meħtieġa fil-pajjiżi kollha, mhux biss fit-Tramuntana fin-nofsinhar imma fil-pajjiżi kollha u dan ser itejjeb il-kompetittività tagħna bħala żona euro kollha kemm Unjoni Ewropea kollha kemm problema sistemika li għanna palissa hija fis-settur bankarju tagħna qed tgħidu lix qed nagħmel qed nagħti priorità l-għenija sabiex dawn il-problemi nindirizzaw għax din hija teddida għall-iżvilupp ekonomiku reali huma teddida għall-impjiegi huma teddida għall-kumpaniji kollha żaru ta' daqs medju fl-Ewropa li jridu jinvestu, jaraw l-opportunitajiet, jridu jimxu l-qoddim, ma jistgħux jiksbu l-kreditu bħalissa. U bekk għatlix qed nagħmel u jien qed nagħti priorità ewlenija lil dawn il-kwistjonijiet illi jippermettu għall-opportunitajiet affarijiet ġodda ekonomiċi għal żona euro għal SMEs fil-pajjiżi differenti. Dak, dak kollu li kelli zina, jitu sar niqaf għawnek, u għetna renti mintix kontenta bil-tweġiba tijaj. Għandi komment. inti l-iktar persuna ottimista li jena għatrajt ħajti. Din hija responsabilità komuni, aħna rridu nwieġbu għaċ-ċittadini tagħna fil-pajjiżi kollha jekk noqogħdu nitkellmu. Dwar dak illi rridu nagħmlu ser ikun diffiċli nipperswadu liċ ċittadini illi fl-Unjoni Ewropea fi Brussell qegħdin nagħmlu l-almu tagħna sabiex insaħħu l-Unjoni Monetarja hemm ħafna xogħol x'namlu. Mhux dejjem huwa xogħol sempliċi, imma dejjem nagħmlu pass il qudiem iva. Jekk ma nemnux aħna, ma nafx kif nistgħu nikkonvinċu li ċittadini. And because of your policy, that's exactly the problem. Dik hija l-problema. E, dibattitu qed sir wieħed imqanqal e, ħaġa interessanti nistgħu nkomplu għandna mill-isjar is-sur Epping. Jiena għandi mistoqsija qasira ħafna. Jiena ser nistaqsija bl-Olandiż. delegazzjoni tal-Belġu fil-grupp tiegħi hija ħerqana ħafna dwar din il-lingwa. Silvi, issa li li miss, inti għadek President, inti għadek kem titkellem dwar il-konsolidazzjoni fiskali f'Ċipru u kemm hija meħtieġa. Jiena naqbel miegħek imma l-kwistjoni hi kemm ser tkun kredibbli din il-konsolidazzjoni fiskali. Il-bieraħ kellna stqarrija mill-Ministru Moskoviti, il-Ministru tal-Finanzi Franċiż u ser nikwota qal aħna qegħdin nkunu xhieda ta' tmiem tad-dogma tal-awsterità, l-awsterità spiċċat xinu il-respons tijak, xin it-tweġiba tijak għal din l-istqarrija, għandek erba minuti u nofs eżatti sabiex tejdinna xtaħseb dwar l-istqarrija ta' sur Moskoviti. Ser nweġeb bl-Inglis, jek ti permettili. Jiena naħseb l-istrateġija tal-Eurogrupp fija l-inqas tlet elementi mhux biss austerita. L-ewwel waħda hija konsolidazzjoni fiskali li naħdmu sabiex ikonna budgets bilanċati veloċità b'ritmu li huwa possibbli minħabba l-konsekwenzi ekonomiċi, il-kuntest ekonomiku, it-tieni net aħna il-kol kemm aħna irridu nagħmlu riformi strutturali u bekk iż-żona euro ħafna aktar kompetittiva u t-tielet nedin hija priorità ewlenija bħalissa irridu nindirizzaw is-sistema finanzjarja T'ana li bħalissa hija aktar riskju milli għassa l-ekonomija reali tagħna u din il-ħaġa irridu nindirizzawha. Bek l-istrateġija qatt ma kienet austerita biss, imma dejjem kienet mamula mitlet naħat, mitlet partijiet il-pajizi kolla irridu e, wet u irridu jiksbu riżultati u jaħdmu jitfit maħna fuq tlet kustjonijiet, it-tlieta li huma. Dirk, xtaqt twieġeb? Iva, Forsi nista' nwieġeb għal dak li għadu kemm jgħid il-President billi ngħid illi hemm differenza ċara bejn Franza u l-Ġermanja dwar din il-kwistjoni. Is-Sur Moskoviti qal illi l-awsterità spiċċa żmiena. U eh, jiena dak li huwa strampa li huwa li laqas bissa ta' bdiet l-awsterità Franza ma insomma eh, mill-Ġermanja qegħdin nisimgħu illi Franza għandha sena sabiex eh, sodisfa' l-impenji tagħha u għalhekk kif taħseb inti li ser jaqblu Franza u l-Ġermanja? Bħalissa waqli illi nistennew għal proposti ħaħarija illi ser irressaq li Ren dan ix-xar u ser niddiskutu fl-Eurogroup f'Ġunju, mhux ser noqgħod nitkellem dwar il-pajjiżi individwali bħalissa sakemm ma jkunx eh, il-pajjiż tiegħi, imma kieku nitkellem bħala Ministru tal-Finanzi fl-Olanda. Huwa importanti li f'dan il-waqt il-koll nerfaw responsabilta u nwettqu dak li ftemna dwaru. Iġifieri li konna budgets bilanċati, nistgħu natu aktar ħin u ser natu aktar ħin għal xi pajjiżi lil xi pajjiżi jekk is-sitwazzjoni ekonomika preżenti turi illi sejra lura jew inkella ikun hemm xi teddidi speċifiċi ekonomiċi illi ikunu ġraw. Huwa fidejn il-Kummissjoni illi tindirizza s-sitwazzjoni tagħhom u tipproponi jekk dawn għandhom bżonn ta' aktar żmien, aktar ħin. Imma anke dawn il-pajjiżi li nagħtuhom aktar żmien għandhom jagħmlu aktar riformi strutturali li qegħdin jeddu l-Unjoni Ekonomika u l-Unjoni Monetarja kollha kemm hi u ma rridux nitilfu żmien hemmhekk. Yeah, we'll move on to the Greens. Grazzi ngħaddu eh, grupp tal-ħodor Isru Gigold. Nirqak maħna jina nishtiq nsaqsi żewġ mistoqsijiet l-ewwel waħda. Jiena naħseb li jekk inti l-fat li inti tirrifjuta milli tirrispondi dwar il-proċess, il-proċess li wassal għal programm ħażin eh, li jagħmel sara lil Zona ewra din jaxra mhux aċċettabbli għal daqstan dan il-Parlament għandu dritt li kun jaf kif din sistema ta' negozjati waslet għal riżultat li wara ma l-ħax ftejim fċipru mbagħad iddubita wkoll li deposit guarantee stana Merriċ noqgħod niddiskuti kemm hija qlija jew le din id-deċiżjoni. Naħseb li risposta hija waħda ċares. Aħna bħala Parlament għandna dritt li nkunu nafu iktar minn naħa tiegħek kif wassaltu għal din id-deċiżjoni ħażina u nitolbu li dan isir bil-miktub u nixtieq nkunu nafu jekk hux ser tirrispondina bil-miktub dwar għal xiex dan il-proċess ma wassalx għal riżultati mixtieqa. ċittadini għandhom id-dritt ikun jafu, aħna għandna dritt inkunu nafu. Mm, mm, faċli tajt le ma nistax nirrispondi jena re tal-Eurogrupp u jiena nieħu responsabilità. Le, aħna rridu nkunu nafu għalfejn eh, dan il-proċess ma wettaqx dak li kalli wetta. Issa, xaħġa oħra, it-trattat li jessem u ċar ħafna. Jekk id-dejn ta' pajis jew strateġija ekonomika tkun sostenibli, Mek ikun permess li għati fondi. Iżda jekk naraw il-ftejim l-idea li inti tgħaddi il settur finanzjarju ta' Ċipru għal 350% tal-GDP, mbagħad is-sena ta' wara jkollok contraction ta' 12.5% tal-GDP, din hija ħaġa mhux realistika totalment, mhux realistika din hija ekonomija vudu hawnhekk u għal daqstant huwa kontra tal-ISM li eh, natu dawn eh, eh, il-condition money. U għal daqstant insaqsik, taħseb li din hija sostenibbli temmen f'dawn il-ċifri għajdinna bitċar jek temmen xew le. U rrit nkun naf xini il-pjan bet jek jekk jiġri li dawn eh, l-idejat li kellek kienu is ottimistiċi. Grazzi. Mm. Thank you very much, um, Mr. Giegold. Grazzi, Sir Giegold. Jien minni xirreta xejn. Għadu kem kena reġdid fl-Olanda, wieħed biss, wieħed huwa għabizzejiet. Jataw biex nirrispondi għalfejn ħadna din id-deċiżjoni għalfejn nasbu li dina deċiżjoni għalija fl-ħar mill-aħħar u kif ser nimxu l-qoddim. Pero dak li ma nistax nagħmel huwa li noqgħod ngħid ministri differenti fl-Eurogroup x'qalu x'għamlu u x'ivvutaw favur jew kontra xi proposti jew le. Jiddispjaċini li inti qed qis din il-ħaġa bħala naċċettabbli ma ma nistax ngħidlek dak li qed tistaċini Hemm differenza bejn tgħid dak li qal persuna u tiddiskrivi proċess, min kien ma min flima kamra, min għamil pressjoni fuq xiex, min kienet jirrifjuta, din hija jaxġa fin nofs bej dak li inti tgħid li ma tistax tagħmel u bej, sempliċement tirrifjuta tirrid tirrispondi u jien xorta għadni għet nistenna li inti ser tirrispondi bil-miktub kif dan il-proċess kellu riżultat tant ħażin. Ma nistax namel dan u ma naqbilx miegħek li dan huwa riżultat tant ħażin u fiċ-ċirkustanzi li ninsabu fihom. fil-sistema bankarja ta' ċipru minħabba il-kapacità tal-gvern ċipriot li ġor parti zaħira ta' dan il-pis u minħabba anka l-fat li jpoġġuha fuq il-personi li għalsu taxa f'ċipru, eh, Din hija sitwazzjoni sfortunata ħafna u l-aħjar ħaġa ta' kif nindirizza l-problema hija din. Aħna ndirizzajna fil-banek fejn il-problemi tqajmu wara qatta sni problemi endemiċi. Din mhix problema li nħalqet mill-Ewropa, hija problema li li waslet minħabba settur finanzjarju mexxa ħażin Aħna ddiskutejna bosta drabi fil-Eurogroup, kien hemm ħafna wkoll diskussjonijiet qabel, kuntatti bilaterali man nies trojka kienet involuta wkoll u ħadmet ħadmu fl-imkien anka maċċiprioti fuq modelli differenti ta' kif jistaw eh, jaqsmu l-peace li kien hemm u mbagħad wasalna deċiżjoni fl-Eurogroup li ġiet ta' minn kulħadd irridu nirħu ftehim li jiġi appoġġat minn kulħadd fosthom iċ-Ċipriotti u huma kellhom ideat eh, b'sajżhom ħafna dwar kif huma għandhom jittrattaw il-banik tagħhom u din kienet parti mill-ispjegazzjoni għalfejn ħadet xi ftit ta' ġimgħat sa ma wasalna għal riżultat finali. Ir-riżultat finali ma, ma jiddubitax id-deposit guarantee system il-levi kienet tip ta' tassazzjoni fuq id-depositi u naħseb li f'ħafna ħafna stati membri hemm forum ta' tassazzjoni fuq id-depositi u għal daqstant ir-rabta kollha ma' sistema ta' deposit guarantee kienet waħda sfortunata iżda ma kienx realistika qatt ma kienet teżisti u fi soluzzjoni finali lanqas biss hemm rabta ma' depositi taħt il-100,000. U għal daqstant jiena ma nistax noqgħod nidħol fid-dettalji kollha tal-proċess u minħabba il-ċirkustanzi um, tant komplessi dan kien l-aħjar riżultat possibbli. X'ngħidu dwar il-punt ta' sostenibilità? Ti taħseb li huwa sostenibbli jekk hux sostenibbli jew le, it-tkabbir ekonomiku l possibilitajiet ser ikunu kif il-sistem ta' dejn ser tiżviluppa. Aħna dejjem niġu informati mit-Trojka kemm il-Kummissjoni u l-IMF jadmu fuq dawn iċ-ċifri preżentawhom lilna għal dan sant għandna żewġ opinjonijiet u jekk iż-żewġ opinjonijiet jgħidu lil mod ta' kif trattajna dan għandu jippermetti lil ċipri jirkupra fatt ftit żmien, biex bekk ikun hemm xi tkabbir ekonomiku rinnovat għal daqstan din hija bażi għalina li fuqha nistgħu nieħdu deċiżjoni. M'għandniex il-modelli ekonomiċi tagħna il-modelli ġejjin mill-IMF fil-Kummissjoni Ewropea. Grazzi, għana ser ikonna naġlu xiftit, issa ser naddu għal Jorgen Klute għal Gue. Grazzi, President. Ftit mistoqsijiet fil-qosor, inti għadek kemm irrepetejt punti dwar riformi neċessari. Xi fissru dawn? Dawn ir-riformi fejn għandhom iwasluna? Kont xi ftit ġenerali hawnhekk inti ġa kellna xi ftit ta' riformi u nixtieq li kieku konna xi ftit iktar dettall. Mistoqsija oħra, mm, referenza għal dak li qed fil-introduzzjoni l-effett li l-Greċja kella fuq eh, ċipru. Il-banek ta' ċipru tilfu madwar 4.5 biljun euro li ġew kompensati mill-gvern eh, ta' ċipru. Mbagħad il-gvern ta' ċipru ma talabx kumpens għal kem seta jagħmel dan u din hija waħda mir-raġunijiet għal fejn il-kriżi bankarja seħħet. Il-mistoqsija minn lata Ċipru hija jekk forsi jitkunx idea tajba li jibdew isaqsu għal kumpens. Għaliex tal-inqas parti mill-kriżi hija riżultat tal-kriżi fi Greċja. U mill-lat Ewropew aħna qegħdin fis-suq interni iktar minn din il-lenti. Fis-settur bankarju irrit tikun hemm um, sistema bankarja supervizorja. Però fil-Kunsill għalfejn qed taraw il-pajjiżi individwali bħala iżolati u iskom qegħdin tinjoraw is-suq intern, l aspetta su suq intern. L-aħħar mistoqsija. Il-bira fil-Wall Street Journal rajt minn is-Sur li huwa ma jaqbilx mal-Financial Transaction Tax. Din hija proposta li l-Parlament Ewropew għamel biex jipprova jeleb il-kriżi taħseb li jaf ikun hemm xi tip ta' kontribut biex insolvu l-problema u nkun nippruvaw nimxu l-qoddim? Grazzi, Sur Klute. Saqsejċ numma riformi li kontet nirreferi għal-jom, u dan jiddependi ħafna fuq li ma pajizi din nitkelmu dwaru flop pajizi, għana għed niprivaw nafsu għal-riforma kem tal-labor um, market kif ukoll tal il-kur tas saħħa il-housing li problematika u fuq il-sistema tal-pensjonijiet l-età tal-pensjoni, hija kwistjoni f'ħafna pajjiżi, l-suq tal-housing ukoll hija kwistjoni f'ħafna pajjiżi, il-labor market ukoll eh, hija kwistjoni fatta pajjiżi u hemm probabbilment eżempji oħrajn u jiena naħseb li jekk nittrattaw is-settur finanzjarju nassiguraw li dan ikun eh, b'saħħtu biżejjed u jikkontribwixxi lejn l-ekonomija reali naħseb li din hija kwistjoni kważi fil-pajjiżi kollha. Nukħal bħalma tafu fl-Olanda aħna kena namlu nazjonalizzaw eh, żewġ banek li kienu f'problemi kbar u sew ħafna. Din hija risposta tiegħi fuq ir-riformi strutturali. Kwistjoni oħra hija din. Jekk aħna rridu nżommu l-modell soċjali ġewwa l-Ewropa u fl-istess ħin nippruvaw inkunu kompetittivi mill-ġdid, irridu nagħmlu riforma ta' dawn il-kwistjonijiet. Il-mod ta' kif aħna fl-Olanda sussidjajna permezz ta' sistema ta' taxxa is-suq tal-housing tagħna kien mm, stort ħafna għal daqsan nittrattaw din il-kwistjoni u nassiguraw li dan mill-ġdid isir parti b'saħħitha fl-ekonomija tagħna. Hemm ħafna eżempji oħrajn ehm, simili f'pajjiżi oħrajn. Jien m'iniex ċert jekk fim ċertini mistoqsija tiegħek iżda din kienet dwar l-effett li l-Greċja u l-mod ta' kif il-Greċja ġiet ittrattata eh, laqtet lil li l ċipru għandu jkun hemm kompens ma nistax nifhem Nista' nifhem l-istoqsija iżda ma nistax naqbel magħha għaliex kienu l-banek ta' Ċipru li deċidew li jinvestu uh, f'lowns Grigi u bonds Grigi fi żmien meta daw kienu ġa ġa riskjużi u għamlu dan għaliex it-tħul fuq dan l-investiment kienu għali ħafna. Għalfejn it-tħul kien għoli għaliex kien investiment ġa riskjuż ħafna. nixtieq nikjarifika. Qed nitkellmu dwar il-ħerkat li ġiet deċiża ġewwa l-Greċja u li poġġiet lil ċipru ta' pressjoni. Issa jekk din hija konsegwenza għal pajjiż wieħed ta' żona ewro għal daqstant forsi xi tip ta' solidarjetà tista' tintwera bħala dan ir-riżultat tal-ħerkat. Għaldaqstant il-mistoqsija hija din għandna nittrattaw din is-sitwazzjoni f'Ċipru b'mod differenti riżultat ta' dan. Ikolli ngħid li ser ikolli natik l-istess risposta. il sistema bankarja ġewwa Ċipru ilha tfittex revenues għoljin ħafna u ħadet riski għoljin li tpoġġi flus f'bonds u loans grigi f'dak iż-żmien kienet xi ħaġa riskjuża ħafna ġa dak iż-żmien u għandha stant ma kienx eżattament il-każ Grik li ħoloq problemi f'Ċiprus da kien il-modell bankarju kollu kemmu is-settur finanzjarju li inkluda dawn ir-riski, riski li s-settur u l-gvern ma setawx eh, jieħdu. U ma naħsibx li għandu jkun hemm kumpens le. Dwar l-FTT, di miex fuq l-agenda tal-Eurogroup u fuq tal-Ecofin iżda nista' nirrispondi bħala Ministru Olandiż tal-Finanzi. Ma nafx jekk tixtiequx tkunu tafu l-opinjoni tiegħi bħala Ministru Olandiż tal-Finanzi. Aħna interessati fl-FTT iżda mhux fil-mod ta' kif qed tiġi proposta issa ser tolqot il-pension fund stana mod ħażin ħafna u l-ġenerazzjoni, se jitilfu ħafna flus dawn il-ġenerazzjonijiet li podġaw il-flus għal-pensjonijiet u fl-investimenti u koll. Dan huwa punt importanti ħafna. Ma nasbux il-revenues tal-FTT għandhom ikunu Ewropej, iżda għandhom ikollu għandhom imorru lura għal pajjiżi nazzjonali. Dan huwa punt importanti ħafna. il-gvern Olandiż huwa interessat fl-istrument huwa less li jaħdem fuq u jiddiskuti wkoll iżda hemm ċertu prekondizzjonijiet saħħithom mibsin. Grazzi, biex immur lura fuq il pont ta' ċipru li tixtri il-bond Greki. Il-problema kienet din li huma emnu li ma kienx ser jkun hemm ħerkas u fil-fatt għat entitajiet rridu li kunem investiment fil-Greċja f'dak iż-żmien u għal-stant huma ehm, mxew dak il-mod, b'somma tista' argumenta b'żewġ modi. Issa ngħaddu għal kelim li jmiss is-Sur Peter Martin. Grazzi. Naħseb li jindu ngħid li kienem dan il-terremot fl-Europa u nies li kellhom tfadil ta' inqas minn 100,000 euro ġew ġew attakkati Għalda stant dan jistaj, ħafna ċittadini għandhom din l-ideja li dan ser jiseħ l-om u koll. Immu koll krisi fil-Portugal u n-nis għedin jilmettaw huwa ċar li jisu kulħadd ingħata eh, trattament aħjar mill-Portugal ġew trattati aħjar pajjiżi oħrajn pereżempju nataw żminijiet iktar twal biex ikun jistgħu jħallsu għal daqsant tista' tispjega għalfejn aħna mhux qegħdin nittrattaw lil kull pajjiż bl-istess mod. Eh, u t-tielet punt, fl-Awstrija, l-Awstrija ukoll għandna settur bankarju pjuttost kbir. Intom, inti favur tal-bank eh, ta' settur bankarju li għandu jkun ta' ċertu percentaġġ tal-GDP jew inkella xi tip ta' indikatur jew referenza. Tista' tajt li dan is-settur bankarju għandu jonqos għandu jixrinkja qabel ma jingħata għajnuna minnaħa tal-Unjoni Ewropea? Questions, first question, Grazie ħafna. Mela, l-ewwel mistoqsija nista' nasikura il-depozitaturi illi għandhom iktar minn mittelf eh, dawn huma eh, eh, assikurati dan nasikurakom li qegħdin naħdmu fuqa fil-direttiva riżoluzzjoni direttiva tal-kupru riżoluzzjoni bankarja biex ma jitmissux id-depożiti ta' aktar minn mitelf. Kif tafu hemm tiġà ta' stazzjoni f'ħafna stati membri fuq id-depożiti u din għandna nħarsu lejha bħala taxxa mux bħala xaħġa oħra imma għadna ma ħadniex deċiżjoni u uh, l tagħna kien aktar dirett fuq il-banek involuti. Għalek għanna bżon illi jkonna din id-direttiva ta' rizoluzzjoni biex ikun hemm aktar ċarezza ta' kif aħna ħanitrattaw uh, il-depositi kif ukoll il-bejlin tal-investituri mbagħad dwar il-Portugal. il portugal tgħid qed issemmi dwar it-trattament ugwali mal-pajjiżi kollha. Jiena nixtieq ngħid hawnhekk illi m'għandniex bżonn trattament ugwali għall istati kollha, irridu bil forsin nqisu ċirkostanzi differenti illi jeżistu li jinħolqu fl-istati Tati membri differenti tkun xi ta' sfortuna illi l-pajjiżi kollha nittrattawhom bl-istess mod, il-Kummissjoni Ewropea qed ħares lejn il-pajjiżi differenti fejn waslu fil-sitwazzjoni ekonomika, x'diffikultajiet kellhom, x'għamlu uh, fil rigward tal-konsiderazzjoni fiskali, x'qed jippjanaw għal riformi li għandhom uh, qudiemhom. Uh, Umbat tiddeċidi l-Kummissjoni kif kull pajis għandu jimxi l-qoddim u nasab li jina kiridu jisiru l-affarijiet dwar l-Irlanda u l-Portugal kif tafu eh, fiex xurilu id-deċidejna kona l-Irlanda fil-fat Inħarsu eh, lejn il-maturities tal-programmi tal-self eh, anka fil-Portugal u jak fimt tajjeb il-Kommissjoni Din hija proposta minn ħata komissjoni e, il-Portugal ħajkollu aktar żmien biex e, jitratta il-miri li għandu marbuta mal-deficit e, eċċessiv, ġifiri anka l-Portugal ħajkollu aktar żmien. Jiena favur il nitrattaw kull pajjiż għabbażi ta' ċirkostanzi tagħhom speċifiċi. L-Awstrija min isnoqt nidħol hemmhekk id-daqs tal-settur bankarju mhuwiex indikazzjoni ta' jekk huwiex b'saħħtu jole emma eh, eh, eh, il-kussjoni hija l-istruttura tagħhom ir-riski li qegħdin jieħdu u taħlita ta' dan ġifieri kull sitwazzjoni rridu nħarsu lejha b'mod differenti. Jekk nisaw nħafu ftit l-Awstrija sten u Otmar Karas għal PPE. Ministru, Signora President, aħna maħniex qed nitkellmu hawnhekk biss fuq il-fiduċja fil-banek, imma ikoll fiduċja f'min qed jieħu deċiżjonijiet politiċi u anke deċiżjonijiet infushom dak li seħ f'Ċipru. Mhuwiex biss ta' telf ta' fiduċja fil-banek imma telf ta' fiduċja anka fil-mekkaniżmi eh, ta' teħid tal deċiżjonijiet politiċi. jiġifieri jiena nixtieq nistaqsik din il-mistoqsija. il mistoqsija Inti, pala il-ċermen tal-grupp tal-Euro, rekomanda? Inti moderatur? Kif tqisilek innifsek? Inti kallimi fisimhom, jiġifieri fisem eh, eh, il-pubbliku biex ngħidlek? U dak li nixtieq nara ma minix qiegħed nara huwa eh, jekk intix il-motor ta' dak kollu, illi dak kollu li għandu bżon isir fil-prattika. Inti l-forza wara dak kollu li għanna bżon biex nixprunaw il-kredibilta fil-proċess eh, politiku. Inti kont kontra dak li qal Moskovici Imma ħafna minnu qasta fiduċja kienet illi eh, marbuta mal-fat li l-ministri finanzjari qegħdin jgħidu affarijiet differenti fuq il-prinċipji bażiċi ta' kif iż-żona euro taħdem. U biex inkun naf x'qed tagħmel biex tassikura li dak li qed tgħid inti hawn illum huwa l-istess interpretazzjoni tal-ministri finanzjarji l-oħra kollha l-opinjonijiet ta' dak li jkun jistaw ikunu differenti, ma jekk int qed uh, hawnhekk tippreżentanna xi ħaġa illi eh, eh, sar ftehim fuqha, eh, allura jekk qed nitkellmu fuq żewġ pilastri jew tlieta, suppost qed tgħidilna dak illi intqal, ġifieri prinċipji huma l-istess jistgħu jiġu applikati b'modi dif modi differenti, imma id-dejta marbuta mal-prinċipji e, x'inhi eżattament biex wieħed ma jħossu vantaġġat jew żvantaġġata. Imbagħad nix inkun naf xi ħaġa oħra minn għandek liema għodda għandek bżonn biex tkun tista' taħdem b'mod professjonali u b'mod kredibli biex tejn lil-ċipru, l portugal u Slovenja biex dawn jirkupraw u x'qed tagħmel biex tikseb dawn l-odda permezz tal-liġi komunitarja. Il-pass, kif se zommu, edin inkaxkru saqajna maħnix qed naslu fil-ħin ma hemmx id-determinazzjoni biex wieħed immexxi l-affarijiet fil-Kunsill. U inti ta' dan għandek naqra responsabilità wkoll indipendentament mill-Eurozon jew mill-Ekofen. Nirringrazzjak, jiena moderatur, spokesman, u għal-inqas wieħed mill-muturi tal-grupp tal-oral fejn qed ngħid li jiena wieħed mill-muturi. tan, għax mhux il-President imexxi l-Eurogroup, aħna naħdmu mal-kollegi u mbagħad e, għalfej tistaqsini e, kif meta inti tistaqsini dwar il-Ministri u l-opinjoni differenti aħna politikanti, politiċi, u għalhekk jisek e, qed tistaqsini kif il-politiċi għandhom opinjonijiet differenti u huma jkollhom. Imma meta jkun hemm bżonn e, ikun hemm bżonn ta' deċiżjoni konġunta issir dwar iċ-Ċipru kien hemm bżonn ta' deċiżjoni konġunta kienet diffiċli imma naħseb jiena li fit ċirkostanzi illi kellna kienet il-deċiżjoni inevitabbli li kellna nieħdu bil-fors u aħna qegħdin nittrattawha permezz ta' ristrutturar eh, tal-banek eh, il-kbar u anke qegħdin nejnu biex l-oħrajn jirkupraw inneħħu anke restrizzjonijiet tal-kapital bilna wkoll fuq eh, MOU memorandum ta' ftehim illi juri anka lid dinja aktar wiesa ta' li qed manka anke lil Ċipru. E, ġifieri x'qed jagħmel Ċipru fir-rigward ta' konsolidazzjoni e, strutturali u riformi affarijiet li huma ebsin imma li għajuru perspettiva. Inti qed tgħid illi kull pajjiż għandu jiġi trattat e, differenti imma fuq l-istess prinċipju. Inti għandek raġun fil-fatt u wieħed mill-prinċipji ta' daw il-programmi differenti huwa illi id-dejn id-dejn sovran għandu jkun wieħed sostenibli. U dan kien il-prinċipju ta' gwida anka fil-rigward ta' ċipru. Aw minn staqsa, għalfejn ma sarx bailout komplet ta' ċipru. Dan għax inkella e, kieku ċipru kienet tispiċċa e, e, bis-self kbir mill-ISF u l-ISM illi għalex xieren ta' snin ma kinux ikunu kapaċi iħalsuha malek wieħed mill-prinċipji li użajna huwa aħna is-sostenibilità tad-dejn u anka hemm prinċipju ieħor illi il-pajjiż għandu jkollu dritt li jirkupra il-trojka taħdem il-figuri tara x-rikupru ekonomiku possibli u għabbażi ta' dawn il-prinċipi mbagħad aħna nippruvaw naħdmu fuq programm illi jitratta il-peace illi irrit jinqasam u li jippermetti li pajis jirkupra u li huwa fil-fatt eh, dil ġusta għal daw kollha li huma involuti fil-pajjiż u anka fil-banek mhijiex soluzzjoni faċli ma smajċ soluzzjonijiet faċli, alternativi smajt imma lebda waħda ma kienet faċli, ġifiri nasab li jiena dan il-programm ħaj permetti li l-ċipru anka l-settur finanzjarju illi ikollu bazi aktar soda għal ġejjini. Issa l-PPE, Pablo, jekk jista' jkun eh, ejni biex nitlu fil qafas ta' ħames minuti li għanna biex jirrispondi anka l-Ministru. Eh, Ministru, Senjura President, eh, ħajkun diffiċli għal l-irkupru eh, ekonomiku minħabba l-frammentazzjoni ta' s fis-suq eh, intern, minħabba li l-SMEs ħafna ġabi mumiex finanzjati skont situazzjoni ekonomika tagħhom imma skont fejn qegħdin. Illi din hija li veru mhijiex ġusta qed jittieħdu passi biex eh, naqsu il-frammentazzjoni imma il sitwazzjoni bħal dik ta' Ċipru, per eżempju, edin e, e, et e, iżidu il-frammentazzjoni minħabba il-kriżi li qed jinkwitani huwa kif intom se tigarantixxu illi l-effetti ta' deċiżjoni li jista' jkun titħed ħażin fil-ġejjieni imma tagħmilx is-sitwazzjoni aktar għal armi li speċjalment problemi li waslu għal soluzzjoni bħal pereżempju din il-kussjoni marbuta mal-frammentazzjoni tas-suq minkejja il-progress fl-Unjoni Bankarja u anka eh, minn kejja deċiżjonijiet mill-Bank Ċentrali Ewropew hemm problemi li għadhom eżistenti. Sitwazzjonijiet bħal dawk ta' Ċipru iżidu il-problema, jagħmlu aktar akuta l-problema. Jekk id-deċiżjonijiet fil-ġejjieni jmorru ħażin jew inkella ma jkunux perfetti aħna wara kollox umani, kif se terġa' taġġusta u tnaqqas it-taffi il-problemi li jinħolqu speċjalment f'pajjiżi li huma l-aktar friskju. Grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek. Il-frammentazzjoni tas-su hija problema differenti, eh, il-rati ta' interess huma differenti, l-aċċessibilità tal-kreditu huwa differenti fil-pajjiżi differenti. Għalkemm f'pajjiżi fl-Olanda l-SMEs għandhom l-istess problemi, il-bana qed ikollhom jagħmlu ri kapitalizzazzjoni mhux qed jagħtu biżejjed kreditu eh, għal eh, kumpaniji u laqas għal eh, self domestiċi ma naf li veru l-situazzjoni hija ħafna aktar għal fin-naħa tisfel tal-Ewropa. Naħseb li risposta għal dan kollu huwa li nimxu l qudiem bl-Unjoni Bankarja jiena ċert illi jekk nitrattaw il-problemi tal-banek Eh, anzi, eh, eh, nitrattaw il-problem fil-banek li xi ħaġa importanti priorità il-quality review qed jurina li x'inhuma il-balance sheets tal-banek kif inuma, kif jidhru mbagħad trid ikun l-odda adattata biex fejn ikun hemm bżonn il-bank jagħmel kapitalizzazzjoni mill-ġdid jekk mhux huma l-swieq infushom u meta ovvjament il-gvernijiet nazzjonali ma jkunux jistgħu jikkontribwixxu. Irid ikollna l-odda fi żmien qasir jekk jista' jkun kif jibda xogħol fl icb li konna banek b'saħħithom hija priorità kbira għal żona tal-Ewro kollha. Fit-tieni nofsa din is-sena l-ekonomiji ħajibdow jirkupraw f'ħafna pajjiżi fiż-żona Ewro jiena pożittiv dwar dan. Imma huwa kruċjali li f'dak il-punt ikun hemm il-kreditu disponibbli għax inkella it-kabir ekonomiku jieqaf l-opportunitajiet ma jittieħdux, l-investimenti jiġu posposti, eċetera. Jiġifieri dan juri kemm għandna bżonn nagħmlu pressjoni fuq din il-ħaġa U fl-istess waqt, inti semmejtom, intom semmejtom u hemm strumenti fuq livell nazzjonali biex ikun hemm il-kreditu disponibbli, hemm strumenti bħalissa illi ħajkunu disponibli permessa l-ICB, permessa l-Bank tal-Investiment Ewropew għal-SMEs biex eh, wieħed ikun jista' juża dawn it-toroq differenti b'mod parallel biex il-kreditu jingħata lil SMEs li huma lesti illi jinvestu biex jerġgħu ikomplu bin-negozju tagħhom. Grazzi ħafna. Nassu issa għal esenti Ugo Bumen. Grazzi, President. Nishti indur l-ura għal meta il-għazmin ta' meta l-Eurogroup id-deċida eh, li opponi li kunem taxxa fuq id-depositi. Mela, esperiment dan fuq il-sepa. Immaġina illi il-Eurogroup kien zamma mal-punt illi kull depositu ikollu taxxa miegħu marbuta miegħu. Il-parlament, kieku l parlament ta' ċipru din qabel maħħa, inti jew xi ħadd minna għaw jista' jeskludi l-possibilità illi ma kienx ikun hemm dik il-ġirja biex wieħed jirtira l-flus mill-banek f'Ċipru, f'Ispanja u f'postijiet oħra, ma tistax tgħid illi ma kienux jagħmluha din il-ħaġa qegħdin isna fuq xifer li rdum aħna. Il-evalwazzjoni legali f'kustjonijiet ekonomiċi ma tiswa xej, għax il-reazzjoni tu l-imġiba tal-poplu fil-realtà tot f'dawn il-każijiet, jekk aħna ikkonna eh, dawn it-tipi ta' deċiżjonijiet illi għandhom dan il-potenzjal illi irdu, allura l-istorja ta' demokrazija Ewropea u rritna illi f'sitwazzjoni bħal din irrid ikun hemm parlamenti illi jillimitaw il-setat tal-gvernijiet biex dan it ta' dannu ma jseħx. Imma fejn huma l-parlamenti f'żminijiet bħal dawn? Il-parlamenti li setaw jikkontrollaw Ewropa li m'għandix il-leġittimità illi għandha bżonn. Is-sitwazzjoni f'Ċipru kienet tkun bizzejiet biex tħares il-kumplament taż-żona euro? Miex bizzejiet li intom titkellmu mal-gvern Olandiż biss, e, il-kriżi ma kienieċ e, e, tiġi solvutek laqas kieku titkellmu mal-Parlament Ġermaniż biss. Il-Parlament Ewropew biss seta kien meta ħadd isikuraw illi hemm iċ-checks u l-bilanċi l-eżaminazzjonijiet neċessarji biex nimxu tassow fuq metodu eh, komunitarju. Fid-diskorsi dan huwa appoġġati ma meta nkunu intellettwalment onesti u ngħidu illi eh, ma nistgħux naħmu iktar fuq livelli intergovernattivi għax ir-riskju huwa wisq kbir U din mhuwiex dan mhuwiex il punt personali li jiena qiegħda nagħmel, dan il-metodu da, dan il-metodu huwa qed ikabbar id-dejn madwar uh, l-Ewropa. Bidla demokratika għandha bżonn li jkun hemm il-parteċipazzjoni tal-Parlament uh, demokratiku involuta fiha. Um, um, this is about the fundamental point whether the Euro group Il- il-Euro Group u l-funzjoni tiegħu eh, jekk għandi xkun eh, entità intergovernativa li morru lura mbagħad lej pajjiżhom lej parlament tagħhom nazzjonali u dawn jiddeċidu jekk iva jew le u mhix se jieħdu deċiżjonijiet fuq il-proposti jekk u se jew le. Naħseb jiena illi fil-sitwazzjoni preżenti li jiena rrid nitratta jekk irridu imbidluha din din tfisser bidla massiva u mhijiex fidejja Zgur, mhix fisem il-grupp tal-Eurogroup kollu li ngħid li nejt li dan eh, jew le. Nista ngħid biss nista nitkellem fuq għabbażi ta' dak li qegħdin nagħmlu palissa u li nistgħu nagħmlu. Hemm kustjoni ta' prinċipju. Jista' jkun inti tħoss li għandu l-Parlament Ewropew jkun eh, l-entità ta' kontroll u jkollok l-aħħar kelma. U jekk dan hux se kien kienx jagħtina riżultat differenti, ma nafx jiena. Jiena li naf huwa illi il-riżoluzzjoni tal-bailing in tal-banek dan ir-riżultat aħna ftit qabel ma rnexxinniex naslu għalih, ftit ġimgħat qabel anzi, minħabba illi pajjiżi differenti eh, fostom ċipru innifsu kien kontra dan, għalhekk aħna ħdimna fuq soluzzjoni oħra dwar il-taxxa fuq id-depożiti. il taxxa fuq id il depositi U dan, għajem il kustjoni kollha fuq il-garanziji ta' depositi, dibattitu kellu jisir xorta wahda jina inħoss għax il-sistemi ta' garanzija depositi sa' depositi hija xi ħaġa hija ta' gvernijiet nazzjonali għal depositanti kollha u ma nafx hekk kull pajjiż jista' jżomm il-weda tiegħu. Din hija xaġda tħassib fil-fatt tal għandna narmonizzawa għandna nmexxu l qoddim il-banking union, l-Unjoni Bankarja, Imma li kollok eh, dak ir-riżultat fil-15 ta' Marzu kellu xaqsam ukoll ma' xogħol tal-Parlament imma eh, l-iktar tal-istati membri u tal pozizjoni differenti tagħhom eh, ċipru u l-banek kbar illi kellu għalina kien aħjar illi aħna inwaqfu il-modell tal-banek gbar Eh, għax eh, ma kienx model tajjeb u dak kien il-pressjoni eh, li kienem fuq id-dibattitu tal-15 ta' marzu. Il-riżultat jina xorta nħoss li kien l-aħjar riżultat meta jitqis il-riski il-gbar illi ħadu dawn il-banek li ma kienux sostenibli fuq il-meta ta' żmien twil. Grazzi ħafna. Nasib irdu naġru naqra għal Pepe Marcus Ferber machen, weil ein bisschen ist es schon angedeutet worden, aber die Wahrheit ist doch. Iva sani zon fil-qosar? Għalix diġa saru ħafna mill-punt li xtaqt namel, iżda l-verità hawnhekk hija illi sa mill-bidu tal-2010 aħna xort għedin nibqgħu niġru wara l-problemi. Ċipru għandu problemi, iva ma miexi aħbar ġdida dile. L-ammont ta' rizorsi illi involvejna juruna fejn insabu wara sena, mod tassew trasparenti. U għalek, il-mistoqsijatija, meta aħna ser inkunu nistaw nieħdu deċiżjonijiet fil-stati membri ta' zona euro. Ħafna każijiet eh, kienu kun aħjar kiku ħad nazzjoni qabel u mhux imbagħad nimplementaw program sħiħ, imma li nkunu hemm diġà qabel sabiex nevitaw xi ħaġa milli issir u konna żgur nevitaw ħafna mill-problemi ta' l-istati membri. Aħna jenna nistenne u stennejna sakemm il-kriżi tant kienet kbira u pajjiżi kellhom kellom insolvenza immedjata u kellhom nieħdu azzjoni kbira. Qegħdin naraw illi wara dan il-programm hemm lebda strateġija u għandna nkunu qegħdin naħdmu minn qabel sabiex nevitaw l-affarijiet il-persuni f'ċipru kienu ilhom jafu li s-sistema bankarja tagħha ma kienitx baqgħet sostenibbli kien hemm bżonn ta' bidliet u l-banek f'partit oħra tal-Ewropa. Fi bnadi oħra fl-Ewropa jridu jagħmlu dan ukoll. Mhux possibbli forsi fil-Kunsill illi tittieħed azzjoni xi ftit aktar qabel u mhux toqgħod tistenna sakemm pajjiż eh, jispiċċa bidu marbuta ma jkollux ma jkollux triq sabiex huwa joħroġ mill-problemi iva jiena naħseb li inti l-qatt il-musmar fuq rasu għaliex għandek raġun ħafna mill-problemi li indirizzaj, nissa kena nindirizzawhom ħafna qabel. Iżda dejjem ikun hemm bżonn il-gvern f'pajjiż ikun involut sabiex ikun jista' jifhem is-sitwazzjoni u jara l-alternattivi disponibbli u l-istituzzjonijiet l-istati membri kunu jistaw jiġu involuti u ma' u joffru għajnuna. Mżon ta' analizi komuni dwar xini il-problema, xinu ma' l-problemi u l-analizi komuni dwar il-banek ta' ċipru, l-problemi ta' dawn iż-żewġ banek, sabiex saret din l-analizi kien hemm bżonn illi jasal il-25 ta' Marzu. kieku din l-analiżi eh, komuni għamennija qabel eh, li l-banna kienu f-problemi fawġ kbir, eh, kieku soluzzjoni konna nsibuha qabel, azzjoni konna neħdu qabel. Imma hemm bżonn ta' ħafna pajjiżi li jkunu involuti sabiex jaħdmu għall-Unjoni ma' Trojka u jaħdmu sabiex tinstab soluzzjoni bikrija u ma jridu jkunu lesti li jagħmlu dan. Forsi ġala darba jidħol fis-seħħ it-tupek aħna nkunu nistgħu inkunu E, u nistgħu nġibu ruħna b'mod e, fejn aħna naġixxu minn qabel. Issa narawa xi se sarra f'dan it-tupek il-sur li jamingok. Grazie President. Xeren. L-ekonomija ta' Ċipru fl-2013 ser ikolla recessjoni ta' minus 0.3 fil-mija. Iġifiri tnaqqis ta' tkabbir u l-GDP ser ikollu tnaqqis ta' 25% fi żmien ta' 15% fi żmien tliet snin. Dan minħabba il- il-majnar fis settur finanzjarju li kien bażi ta' tkabbir f'Ċipru, settur illi issa għandu bżonn jiġi ristrutturat, iżda b'mod aktar ġenerali. L-ekonomija ta' Ċipru U għal-kas tipiku ta' ekonomija li tintlaqat minn xokk asimetriku, hemm l-eżempju tal-Greċja wkoll. Xokk asimetriku fil-Eurogroup u eh, ma jkunx possibbli li jiġu rranġati l-izbilanċi makroekonomiċi u meta jiġri jekk ikun hemm żewġ soluzzjonijiet l-ewwel net dik illi rakmanda l eurogrupp u l-Kommissjoni, iġifiri illi jiġu applikati xi riformi strutturali, jew inkella dawk illi jissejħu bħala riformi strutturali, illi dawn il-miżuri waslu għal zida fil-qat u situazzjoniet inċerti kif qed naraw bħalissa il-popolazzjoni taċċetta il-din iż-żieda fil-qat sakemm ma ċeddix għal populizmu xi ħaġa li l-koll nibżgħu minnha, it-tieni alternattiva illi konna unjoni ta' trasferimenti, għanna dawn il-roadmaps u dawn il-proposti, la bozzi, imma inti, pala president tal-Eurogroup, għandek l-intenzjoni illi tibda riflessjoni dwar il-budget ta' zona euro. Iva, emmin jitkellem dwar dan fuq bazi individuali, imma palissa Em għajnu niet li qed jingħataw lil ċipru u l-settur finanzjarju imma fil-ġejjeni inti ser tuża l-arma tal-budget sabiex toħloq unjoni ta' trasferimenti sabiex tamministra din is-sitwazzjoni ta' xokkijiet asimetriċi u ikollok politika ta' tkabbir reali jekk trid timxi f'din id-direzzjoni anke jien bħaluta Bullman nittama illi jkollna il-metodu komunitarja u il-metodu komunitarju u l-Parlament ikun marraf bih. Grazzi tal-mistoqsija tiegħek. Budget għal żona euro kif tafu qed jiġi diskuss b'saħħa kbira u ħafna stati membri għandhom sensazzjonijiet favur jew kontra Imma dan m'għandniex nindirizzaw flok nindirizzaw il-problemi strutturali fis-swieq tagħna fl-ekonomija tagħna u ċipru għakas każ ċar hawnhekk. Ma nafx kif il-problemi ta' sistema finanzjarja mhux tajba f'Ċipru, kif stajna nindirizzaw din billi konna dan is-sempliċi budget għad zona euro. Għalek ma naqbilx ma l-analiżi u lanqas naqbel ma tweġiba li din tista' tkun tweġiba se tkun tweġiba għal kriżi f'Ċipru. Il-kriżi f'Ċipru ġiet ikkawżata direttament minn min sistema minħabba sistema li kienet ila tiżviluppa għal bosta snin li fil-qalba tagħha ma kienitx tajba, ma kienitx sostenibbli. U minħabba il-PSI fil-Greċja din il-problema kella tiġi indirizzata dan il-modell ta' negozju kellu jintem u bekk unjoni ta' trasferimenti ma naħsib li tkun alternattiva tajba sabiex jiġu indirizzati problemi strutturali li l-pajjiżi tagħna kollha għandhom b'mod speċifiku. Il-każ ta' Ċipru huwa speċifiku mens, is-settur bankarju tiegħu għandu problemi speċifiċi, imma l-pajjiżi kollha għandhom djufijiet strutturali, sbilanċi jew problemi li għandhom jiġu indirizzati. U ma naħsibx il-budget għaż-żona euro ikun alternattiva. U iva, fl-opinjoni tiegħi diġa għanna unjoni ta' trasferimenti u bekkina ma noġġazzjonax. Aħna diġa nitrasferixxu l-flus minn xi stat membru għall ieħor sabiex ikun hemm investimenti permezz tal-fondi strutturali u bekk bħala kwistjoni ta' prinċipju jiena ma noġġazzjonax. Iżda jiena noġġazzjona għal xi ħaġa oħra illi aħna ma namlux l-almutana Eh, sabiex niżguraw illi aħna nkunu kompetittivi nikontribwixxu għal unjoni b'saħħitha. Unjoni ekonomika b'saħħitha ma dan diġà għattu qabel. Grazzi tassew, issa l-aħħar mistoqsija diġà biżna l-ħin u mhux ser ikonna aktar mistoqsijiet, Diego fejok jogħġbok. Komplementari primer riski Grazzi Ministru nixtieq nibda billi nifraħlek. Din hija l-ewwel darba li nista' nagħmellek mistoqsija u bek nifraħlek għal mandat tiegħek. Jiena bħal kollegi oħra illi intervjenew nibdew b'fema kritika ta' din il-proċedura kollha ta' salvataġġ ta' Ċipru. Dan komprometta il-fiduċja fis-sistema tal-banek. Bekk jiena nixtieq nistaqsik sabiex tikkonferma illi tista' tigarantixxi illi l-iżbalji li saru ma jerġawx isiru għal darbohra fil-ġejjeni. Ġi sar riferiment kritiku għal fatt ta' kif ġibtna ruħna u għoddim situazzjoni bħal din ser tintervjenu bċertu kautela xi klim ta' fiduċja ta' serħan il-moħ tista' ittina illum. Imbagħad suġġett ieħor illi tqajjem fl-Ewropa għandna bosta soluzzjonijiet għal kriżi tal-istituzzjonijiet tal-kreditu, soluzzjoni bħal pereżempju dik ta' Ċipru fejn l-istess pajis huwa fi kriżi jew inkella forum ta' nazzjonalizzazzjoni. Bekk ma jkunx aħjar li jkollna soluzzjoni diretta Ewropea permess tal-mekkaniżmu ta' stabilta, il-mekkaniżmu Ewropew ta' stabilità ma taħsibx li din tkun soluzzjoni aħjar sabiex insibu tarf tal-problema u niddefendu aktar li ċittadini u lil dawk li jħassu t-taxxa. Grazzi. Um, I think the, the, the main question there was... Jena naħseb li l-mistoqsija u l-inni jemmek kienet eh, x-talimit nistaw nieħdu x-nistaw namlu aħjar, darba li ġeja sabiex ma nwetqux l-istess eh, situazzjoni hija komplikata, kieku kien hemm soluzzjonijiet faċli sabiex nindirizzaw il-problemi komplikati li aħna ntqajna magħhom f'pajjiżi ta' programm differenti kieku il-problemi konna nindirizzaw b'mod aktar maġġel u problemi l-gvernijiet nazzjonali infushom. Il-fatt sempliċi il gvernijiet jitolbu għall appoġġ tal-Eurogruppu tal-ISM u Trojka juri jagħti xhieda tal-fatt li dawn il-problemi huma problemi kbar u komplikati. Ma nistax nagħti garanzija illi aħna mhux ta' nintaqgħu maktar problemi pala Eurogrupp u pala Unjoni Ewropea ġenerali x'tallimna li tallimna matul dan il-proċess iva, tallimna l-istrumenti li għandna disponibbli qed jikbru, eh, kif nimxu l qudiem il loqsa legali ġew imsaħħa, għandna modi ġodda ta' kif nindirizzaw il-problemi u kol sabiex nintervjenu meta pajjiżi li ma jkollhomx biżejjed riformi strutturali huma jagħmluhom dawn il riformi strutturali bis 6 pack bil 2 pack fil-Kummissjoni Ewropea għandna dawn il-metodi differenti sabiex nindirizzaw il-problemi u ngħidu l istati membri għandkom dawn il-problemi tridu titrattawhom. Jekk se intervjenu fil waqt fil ħin kif dem ngħid meta jkun hemm programm involuti dejjem ikun hemm id-destinatarju, ikun hemm stat membru li qed jitlob għal programm u jgħidilna hekk joġobkom għejnuna. Qabel ma naslu għal din il-fażi ta' programmi, jista' jsir ħafna sabiex nappoġġaw lil pajjiżi u diġà qed isir ħafna mill-Kummissjoni, mill-Bank Ċentrali Ewropew eh, sabiex ngħinu bosta pajjiżi u l-setturi u ristrutturar ta' setturi tagħhom. Il-fiduċja fis-sistema bankarja fl ħanet Il-ġimgħa diħla fl-Eurogroup u fl-Ecofin għal darbohra f'Ġunju wkoll aħna ser naħdmu qattih dwar id-direttivi li jissanna qudiemna. Jina naħseb illi meta nara l-punt ta' tluq tal-Unjoni Bankarja is-sena l-oħra fis-sajf meta l punt ta' tluq formali Eh, ta' din l-Unjoni Bankarja beda, aħna ksibna ħafna f'Diċembru sibna Ftejn dwar il mekanizmu ta' supervizjoni u nittamaw li fix xogħol li ġejjin dwar il-resoluzzjoni dwar l-armonizzazzjoni ta' sistemi ta' garanzija ta' depositi eh, nkomplu niksbu progress u il-Kunsill u il-Parlament hawnhekk iridu jagħtu ftit tal-mertu li xulxin għamilna ħafna xogħol u ir-ritmu kien ritmu pjuttost maġġel. Grazzi, grazzi ta' tweġibit tijak. Inti mettinnix eh, l-affarijiet kollha li xtaqna nisimgħu, aħna għadna xi ftit kurjużi dwar uħut mill-affarijiet u fost il-vitos li huma involuti fl-Eurogruppu Trojka, aħna rdu nkunu nafu jekk xi ħadd taxkas dwar l-electric fence ta' suq wahdini. Naf inti ma tixtieqx tgħid min għamel xiex u kif, imma aħna naħsbu li dawn il-mekkaniżmi huma żbaljati u ma rridux illi darboħra jarġaw jitwetqu u nittamaw illi dan tista' tiħdu miegħek bħala messaġġ aħna ser inkopru nistaqsuhom dawn il-mistoqsijiet meta e, jiġu e, l-ministri qudiemna anke jekk hemm bżonn nistaqsuhom lil kull ministru individwali. Issa inti ser tarġa' tkun magħna fil ħamsa ta' settembru 2013 din hija data provizorja illi għandna mnisla e, Grazzi tassew tal-li kont prezenti hawnhekk issa ngħaddu għasmieħ u l prezentazzjoni mill-Kummissarju Xemeta bizna il-ħin u jekk ser titilqu mill-kamra għamlu dan bil-mod u fil-kwiet sakemm il-Kummissarju xemeta jieħu postu hawnhekk. Grazzi. please, please, please, wait. Jekk ġobkom, mela, ħana għaddu mal-ewwel għal-punt li jmissa. Jekk joġobkom, din huwa skambju ta' opinjoniet ma' l-Kummissarju Xemmeta ilu naqra eh, ma jiġi rana eh, Eh, probabilment dan huwa tortana mhux tiegħu għax aħna dejjem bl-aġenda eh, mimlija l-aħħar li ġikin fit-12 ta' Novembru għalhekk issa kuntenta illi rnexxina nġibu hawnhekk magħna biex jitkellem dwar il-ġlida kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi tat-taxxa u kwalinkwa ħaġa oħra li xi kellimna fuqha. Nadilek il-mikrofonu mbagħad wara nkunu nistgħu naddu għal-mistoqsijiet fil-slots ta' ħames minuti li aħna bilna eh, magħhom mal-koordinaturi li tiġanna jisimhom l-għonet il-wara nofsinar tajb eh, onorevoli membri nixtieq nibda billi nirringrazzja lill parlament Ewropew għal eh, xogħol tiegħu fil-qasam tal-politika tat-taxxa. Jiena segwejt b'interess kbir id-dibattiti tagħkom eh, fuq il-rapporta ta' Sinjura Kleva fuq il-ġlieda kontra il-frodi u l-evażjoni tat-taxxa. Jekk taqblu miegħi se nifoka l-introduzzjoni għad-dibattitu tagħna illum fuq din il-kwistjoni. Minħabba żviluppi attwali kemm fuq il-livell tal-law l ewropa kif ukoll fuq dak globali u l-aspettattivi kbar għal progress fil kunsilli li se jsir fil-ftit ġranet oħra, però ma nixtiex illi din il-kustjoni l post l-importanza li nżommu pressjoni fuq l-istati membri biex intejbu il-kwalità ta' sistemi ta' taxxi, intejbu l-kwalità ta' sistemi ta' taxxa tagħhom. Nemmen fissot li din id-dimensjoni ta' taxxa ta' simestru Ewropew tibqa element essenzjali ta' din l-istrateġija għat kabbir u għax-xogħol F'dan il-kuntest, Kuntent li l-Parlament Ewropew iżomm tradizzjoni tar-rapport annwali tat-taxxa tiegħu u nixtieq nifraħ li sinjura Gal Perex għal xogħol tagħha bħala rapporter. Kif tafu l-Kummissjoni Ewropea palissa qed tanalizza il-programmi ta' riforma nazzjonali fl-istati membri bil-ħsieb illi toħroġ rekomendazzjonijiet speċifiċi fl-aħħar ta' dan ix xara Il-rapport annwali ta'kom dwar it-taxxa se jkun uh, parti importanti mix-xogħol tagħna. Nixtieq uh, ukoll nieħu mument uh, issa fil-bidu biex nesprimi l-apprezzament tiegħi għax-xogħol tas-Sinjura Podimata fuq il-proposta tagħna leġislattiva l taxxa fuq it-transazzjoni finanzjarji taħt il-kooperazzjoni imsaħħa. Id-diskussjonijiet fuq dan l għaddejjin fil-Kunsill kif tafu l-istati membri E kif l se membri jaslu fil-qalba tad dibattitu l-aktar fuq l-ambitu ta' taxxa qed e, naraw ħafna lobbying minnaħa ta' daw kontra t-taxxa ftit. Nixtieq intenni l konvinzjoni tiegħi dwar din it-taxxa essenzjali u ġusta u nħeġġeġ il-grupp ta' 11 membru biex jagħmlu progress fuq bil iridu jisibu soluzzjoni malajr biex navitaw spekulazzjoni fuq il-futur ta' dan il-proġett Issa nixi indur lejn il-frodi tat-taxxa u l-evażjoni fil-preżentazzjoni tiegħi dwar dan fin-Novembru tal-2012 kien biex inħabbar il-pjantazzjoni li hemm maħsub fuq il-frodi u l-evażjoni tat-taxxa fil-prezentazzjoni tiegħi kelli konvinzjoni waħda qawwija li sforzi tal-Istati Membri għal konsolidazzjoni li jridu jinżammu se jiġu aċċettati biss minn negozjanti u ċittadini tagħna jekk dawn jidru ġusti u imġorra minn kulħadd l-istess għal din ir-raġuni kien essenzjali li nagħmlu aktar enfasi fuq il- fuq il-ġbir tat-taxxa ta' monti kbar illi mhijiex qed tinġabar Eh, minħabba frodi u evażjoni fit-taxxa, però fl-istess waqt dak iż-żmien kont għandni qed nitħabat biex inġib il-maġġoranza favur din il-kawża u kont qed nipprova noħloq pressjoni biex il-politika f'dan il-qasam ma tkunx nuqqas ta' azzjoni. Ftit konna nafu dak iż-żmien li l iżviluppi riċenti se jimbuttaw din il-kustjoni għal fuq netta l-aġenda tagħna. U kemm kienu f'waqthom l-inizjattivi li kienet poġġiet fuq il-mejda il-Kommissjoni. Jiena nemmen hawnhekk illi nistgħu infaħru xogħol impressiv tal-Konsortium Internazzjonali tal-Ġurnalisti Investigattivi għax-xogħol dokumentat tagħhom li wassal għall-Offshore Leaks Report. Dan żgur en biex nifukaw l-imħuħ fid-direzzjoni tajba. Li huwa importanti issa huwa li nużaw dan il-momentum biex namlu progress. Illum nilqa l-opportunità eh, biex nara fejn qegħdin u biex nuri fuq fuq kif inħoss li nistgħu naslu fejn nixtiequ naslu. L-ewwel nett wasal iż-żmien għal azzjoni konkreta u azzjonijiet ambizjużi. Ma naħsibx li hawn xi ħadd illum illi jiġħad il-ħtieġa ta' azzjoni konkreta f'dan il-qasam. Din tiġaġi identifikata mill-mexxej Ewropej fis-summit ta' Marzu tal-2012 u l-iżviluppi riċenti fl-istati membri tagħna fuq livell dinji jikkonfermaw din il-ħtieġa. Din hi ir-raġuni għal pjantazzjoni tal-Unjoni għal kontra l-frodi u l-evażjoni tat-taxxa li jien mexxejt il-qudiem Diċembru li għadda Jekk jiġi implementat kollu dan il-pjantazzjoni jista' jtejjeb mod drammatiku iċ-ċans il neliminaw dawn il-problemi mifruxa u indaħlu lura biljuni ta' euro fil-but ta' l-istat. Il-prioritajiet l um huma ċari u mill-li nista' nifhem huma maqsuma mal-kumitat tagħkom tisħiħ tal-iskambju tal-informazzjoni fih dan l-Unjoni Ewropea, titjib l-assistenza reċiproka bejn l-Istati membri, trattar tal-mismatches li min jevadi taxxa jisfrutta u bit ta' tax havens. Fil-fatt, il-pjantazzjoni tagħna għandu fih il-miżuri kollha neċessarji biex inħolo ambjent ostili għal dawk li jagħmlu frodi u evażjoni tat-taxxa madwar l-Ewropa Hemm xi miżuri li huma soġġetti għal proposti ġodda mill-Kummissjoni dawn jiġu fil-ġejjieni qarib. Ħafna minnhom diġà qegħdin fuq il-mejda fil-Kunsill irid isir qbil dwarhom u jridu jiġu applikati mill-istati membri kemm jista' jkun malajra. Smajna ħafna kliem ambizzjuż fuq il-ġlida kontra l-evażjoni tat-taxxa fil-ġimgħat riċenti. Fl-14 ta' Mejju il-Ministri tal-Finanzi tal-Unjoni Ewropea se jkollhom iċ-ċans ibidlu dan il-kliem fazzjoni. Mem lebda skuża biex dan ma jsirx. It-tieni, hemm bżonn ta' aktar koordinament fuq livell Ewropew. Għalija Il-koordinazzjoni hija il-ofol li jiddetermina s-suċċess tal-isforzi li niġġieldu l-frodi u l-evażjoni. Min jevita t-taxxa jaħdem fuq il mismeċis ġifin nuqqas ta' similaritajiet u nuqqas ta' fiduċa li teżisti transkonfinalment. Jekk eh, eh, naqdu flimkien inkunu nistaw nelbu din il-problema. Sissa jiddispjaċini li il-ħeġġa għal koordinament sħiħ bla riservi kienet nieqsa fuq l-istati membri. Riżultat ta' dan u li min jevadi u jagħmel frodi seta' juża suq waħdini tagħna bħala playground għall attivita tiegħu. Barra minn hekk l-inklinazzjoni tal-Istati Membri illi jpoġġu it-tattika nazzjonali flok jużaw l-approċċ Ewropew u dan naqas mill-impatt kollettiv tagħna fuq ix-xena internazzjonali. Ma nistgħux ninsaw li l-Unjoni Ewropea hija fuq dimnet fil-governanza tajba tat-taxxa konna qabel ħattijħor fil-rigward ta' kussjonijiet pal iskambju automatiku ta' informazzjoni u kompetizzjoni ġusta ta' taxxa. Għalhekk hija ħasra illi m'għandniex pożizzjoni soda u koordinata biex nimbuttaw dawn l-standards bis-saħħa anke fuq livell globali. Dan irid jinbidel u jien nemmen illi se jinbidel. Jien kontent li l-presidenza attwali u interess ġenwin u ħadmet fil-Kunsill biex ikkoordina l-pożizzjoni fuq files dwar l-evażjoni tat-taxxa ewlenin. U essenzjali li l-progress isir fuq livell Ewropew imma fuq eh, livell globali u kol ek kif uh, dal-waqt tasal il tal G20 dwar il-ġlida kontra l erizjoni u anka il-profit shifting. Nixtieq infakkar hawnhekk il-CCCTB tista tikkontribwixxi mod sostanzjali biex tnaqqas ippjanar eċċessiv tat-taxxa u skemi ta' evitar. Diskussjonijiet fil-Kunsill fuq dan il-fajl hemm bżonn li jitħeffu u li jimxu l qudiem kemm jista' jkun malajra. Minaħa tagħna dan l-aħħar ħloqna pjattaforma l-governanza tajba tat-taxxa biex E, nasikuraw azzjoni deċiżivi u koerenti mill-Istati membri. U biss jekk naġixu flimkien bħala Unjoni li nistaw inkunu model ta' governanza tajba f'darna u nkunu mutur potenti biex dawn l-standards iġu applikati fuq livell internazzjonali. It-tielet u l-aħħar puntija huwa li mem lebda esklusivita fil-ġlida kontra l t taxxa u l-evażjoni il-biċċa xorija kbira min jevadi u jagħmel frodi m'għandhomx frontieri u huma mimlija idejat u riżorsi. Konsegwenza ta' dan, kull inizjattiva kemm jekk nazzjonali tal-Unjoni Ewropea jew inkella fuq livell internazzjonali li tmexxi l qudiem l-affarijiet b'mod aktar veloċi jew iżdid l-ambizzjoni fuq dak li għandu jinkiseb hija xi ħaġa li aħna nilqawha. F'dan il kuntess il-proġett pilota mniedi riċenti minn ħames stati membri jista' jħeffef ir-resqa tagħna kollettiva lejn skambju awtomatiku tal-informazzjoni u aktar trasparenza. Dan ir-rigward din hija xi ħaġa li jiena nappoġġa għax hemm lok ta' aktar ambizzjoni f'dan ir-rigward. Hemm bżonn indirizzaw il-ħtieġa li mmexxu l qudiem u nestendu l-ambitu għal skambju awtomatiku l-informazzjoni li lin minn dak li hu maqbul bħalissa. Hemm bżonn niproċedu b'ħafna ambizzjoni, imma fl-istess waqt irridu namlu dan f'qafas komuni, komunitarju, Għaliex, għax suq wahdini għandu bżon approċ wahdini. Għanna bżon biex nassikuraw solidarieta bejn l-istati membri kollha biex itħul ta' taxxa ta' pajjiż ma jon sux minħabba f'pajjiż ieħor irridu nassikuraw ugwaljanza negozji biex kumpanija ma tispiċċax tħallas aktar minħabba li pjana rappussiv ta' taxxa ta' xi kumpanija oħra, bżonn li noħolqu ambjent aktar ġus, ġus ta' ċittadini tagħna li ħafna minnhom qed iġorru piż kbir ta' taxxa minħabba l-kriżi. Kunu żguri li l-Kummissjoni se tilab ir-rol tagħha bisħieħ u dal-waqt se tipproponi kif tista' saħaħ il-qafas Ewropew għall-iskambju awtomatiku tal-informazzjoni ippermedu li nikonkludi billi naqsam maqom kif inħares lejn kif nistgħu nimxu l qoddim Għandna bżonn azzjoni deċiżiva u għandna bżonna issa. L-enerġija twali tal-istati membri biex jimmexxu l qoddim il-ġlieda kontra l-evażjoni trid tintuża biex isiru affarijiet konkreti. Fl-24 ta' April, flimkien mal-Presidenza Irlandiża, bat itra lill ministri kollha tal-Finanzi bil-miżuri li jridu jiġu adottati Dawn jinkludu interalja, pjantazzjoni komprensiv li diġa tkellim dwaru, direttiva ta' tfaddil Ewropew aktar saħħita u mandata negozjati biex inġelu lil ġiril tagħna biex ikunu aktar trasparenti u il-pakketta kontra il-frodi fil-VAT. Il-laqa li mista l-ekofin tal-ġimgħa d-dieħla u s-summit ta' warajja huma opportunità unika għall-istati membri se jkollhom iċ-ċans li jieħdu deċiżjonijiet li se jgħinu għalli l-irkupru ta' somam gbar ta' flus għat teżori nazzjonali biex jisir biex jisir it-naqis fil-pismi fuq iċ-ċittadini. Id-deċiżjoni li tibqa' miftakra bħala bidla fil-mod ta' kif nitrattaw fuq livell Ewropew l viżjoni ta' taxxa u dawk li jinkoraġuha fl-aħħar net deċiżjonijiet li jħarsu id-dritt tal-istati membri li implementaw politika ta' taxxa li għandhom bżonn f'ambjent ta' kompetizzjoni ġusta ta' taxxa. Nisperaw li bħala Unjoni ma nitilfux din l-opportunità. Grazzi. Thank you very much. Parliament here likes tax, I can see. Grazzi tassew, il-parlament hawnhekk toġbu it-taxxa kif nistgħu naraw. Issa ser nibdew bil-slot ta' 5 minuti għal mistoqsijiet, ser nibdew bil-PPE, ċampol Paul Grazzi, Signora President. Grazzi, Kommissarju. Grazzi tal-li kellimtna dwar suġġett illi huwa attwali. Bikbissima nista' ngħidlek jew inti fortunat jew inti manipulatur kbir. Għaliex li kollok Ministru tal-Finanzi illi jidħol Eh, li koll li għamel evażjoni tat-taxxa u din mhix problema tal-Unjoni Ewropea ma nafx. Meta naraw l-affarijiet mill-qrib, irridu nindirizzaw id-dettalji għaliex hemm ċertu effetti perversi illi jistaw iwaslu għal ħsara għal dannu u li mumiex parti mill-lanijiet tat-taxxa. Smajna dwar il-pjantazzjoni tijak, dwar l-ottimizmu tijak, u inti għed li summit Ewropew eh, ser ikun okkazjoni unika. Eh, jena, wis nibża li meta tgħid okkażjoni unika tfisser jew kollox jew xejn, jekk ma taħdim issa lanqas asħa taħdem fil-ġejjeni. Jien nixtieq inqawilek qalbek dwar dak illi inti ma nafx tistax twieġeb mod pubbliku. Il-President tal-Eurogrupp għalinna illi ma jistax jaqr, ma jistax jgħidilna, ma jistax wieġeb għal ċertu mistoqsijiet mod pubbliku, no rridu nistennew sakemm narawhom fil-gazzetti. Tista' tgħidilna xarmi, sigriti, mistura għandek sabiex tiżgura il-litri illi inti bat, il-missili illi inti bat, eh, litri li inti bat ma jkunux itri li jmutu fuq ommum. Inti iċ-ċittadini tagħna hawnhekk qegħdin jistennew illi inti tasal riżultati possibbli riżultati pożittivi mill-aktar fis possibbli. Grazzi tassew. Mus probabbli jiena m'għandix dawn l-armi speċifiċi, sigriti. Imma minħabba situazzjoni attwali politika li ġiet kawżata minn ħafna fatturi semmejt l-offshore leaks, nafu l-iskandli fi Franza, l-Ġermanja. Nafu illi dan is-suġġett spiss ifetxu wkoll fir-Renju Unit u dan ħoloq din l-atmosfera politika illi qed iġġieli l-istati membri sabiex jiddeċiedu. Għaliex ħafna mill-mexxejja tagħna, mill-Ministri tal-Finanzi tagħna. Huma kemm il-darba ħabru illi aħna irridu niġġieldu din il-problema, rridu nitrattaw din il-kwistjoni. Jiena naħseb illi ċittadini tagħna bħalissa qegħdin jistennew id-deċiżjonijiet u jekk eh, naraw li f'Mejju ser ikonna l-ekofin u mbagħad il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew. Jina naħseb illi din eh, situazzjoni u kol tamel pressjoni fuq il-Ministri tal-Finanzi sabiex jieħdu deċizjoni. U matul din it-ħejjija għall-Ekofin, għall-laqat tal-Ekofin, jina qed nara illi il-pożizzjonijiet ta' xi stati membri illi fl-modi huma ma kinux eh, lesti kienu qed ixekklu il-proċess il-progress, issa l-pozizjoni tagħhom qiegħda tinbidel b'mod gradwali u bekk iva jiena ottimista illi nistgħu niksbu ir-riżultati il illi aħna proponejna flimkien mal-Presidenza tal-Irlanda u jiena jkolli ngħid illi il-Presidenza tal-Irlanda qed tagħmel sforz kbir sabiex jinstab bil fost l-istati membri. Illum Illum huwa data ja 7 ta' Mejju u l-laqa ta' Ekofin eh, ser sir fi żmien ġima Mbagħad naraw x'ikunu r-riżultati ta' din il-laqa kull ħaġa li hija meħtieġa hija quddiemna, Issa neħtieġu deċiżjonijiet u impenji minnaħa ta' kapijiet ta' l-istati sabiex imexxu l-qoddim din l-aġenda kemm b'mod domestiku kif ukoll b'mod internazzjonali. Issa, fissem li sendi eni podimata. Grazzi, Sharon. Jiena nishtiq nirringrazzjak, Kummissarju. Jiena ser nibda b'xi ħaġa illi inti għadek kemm tgħid. Meta inti tkellimt dwar l-FTT. Inti għed illi hemm lobby b'saħħtu ħafna illi huma huwa mamul minn dawk illi huma kontra t-taxxa u inti qed illi trid tipprova issib ftehim fost il-11 il-Stat membru se jimponu din it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji. Dan kien l-isfond ovvjament li jmur lura bosta snin u l-Parlament Ewropew kien ħerqan ħafna illi iddaħħal taxxa fuq tranzazzjonijiet finanzjarji u fl-aħħar wara illi għaddejna minn ħafna fażijiet aħna irnexxinna nfasslu verżjoni reveduta tat-taxxa għabbażi tal-kooperazzjoni msaħħa. Kif inti stess qed kien hemm tentattiv illi jitnaqqas li ftit il-valur tal-FTT jew inkella li titneħħaq għal kollox l-FTT u l-industrija kienet fil-quċċata ta' dan il-moviment fuq qudiem. L-ewwel nett, ir-reazzjonijiet ta' dawk illi ser jintlaqtu mill-FTT, ir-Renju Unit pereżempju. Ir-Renju Unit timponi imposta ta' skambju ta' erbajn ta', kambju ta' erbajn fil-mija. Iżda kella kas il-qorti fej intqal illi huma kienu qed jibżaw minħabba l-konsegwenzi tal-applikazzjoni ta' din it-taxxa. u mbagħad hemm xi ħaġa oħra diskussjoni li għaddejja fost il-11 il-Stat membru jidir li li hemm nuqqas ta' konsistenza bejn dak li qed jitolbu fl-ittra li bagħtu lill-Kummissjoni u it-talbiet illi huma qegħdin jagħmlu matul in-negozjatu qegħdin jitolbu għal eżenzjonijiet. Pereżempju, il-bonds tal-istat għandhom ikunu eżentati, il-fondi ta' pensjonijiet ukoll. U ma jridu li jkun hemm transazzjonijiet fid-dinja bankarja li ġu eżentati u kol talbu għal-applikazzjoni fuq żewġ fażijiet. Irridu li derivativi jitħallew għal-aktar tard, per eżempju, għalek għandi mistoqsija. X'inhi l-intenzjoni tal-Kummissjoni intom kif ser tamministraw din il-problema fejn kull pajjiż individwali eh, f'dan il-grupp taħdax irrit taxxa li hija bbażata fuq l-standards nazzjonali ta' kull pajjiż, fuq l-istereotipi ta' kull pajjiż kif ser tissodisfaw it-talba tal-Parlament sabiex timponu it-taxxa qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-2014. Grazzi. Well, I think that uh, we are working very hard. Naħseb li għedin naħdmu ħafna fuq din il-proposta u fil fatu huwa għan komuni tagħna li l-FTT eh, isseħ fil-futur qarib. Nista' nibda bit-tieni mistoqsija dwar il-11 il-stat membru. Tassib u l-pożizzjoni tagħhom fid-dibattitu f'dan il-Kunsill u nista' nassikurakom li dawn juru għada fid-diskussjonijiet li qed isiru fil-Kunsill fil- fil-gruppi ta' ħidma tal-Kunsill u dan huwa ehm, inkoraġġanti ħafna. Ovvjament hemm tassib li qed niraw minn ta' stati membri fir-rigward tal-bonds tal-gvern, il- pension funds jew inkella punti oħrajn u għallaqstant jena hawnhekk eh, nixtieq inkun ċar naħseb li l-proposta li hija ppreżentata bħalissa dinna tippermetti li nixbu sitwazzjoni fejn mm, taxxa ma tistax tiġi evitata. U għandawk l-11 il-stat membru biex jaqblu fuq il-dizin finali tat-taxxa. Iżda din il-possibilità għanda dejjem tinżam f'maħna għal kwalunkwe tip ta' negozjati li xridu nifitaw is-sitwazzjoni fejn l-istati membri jispiċċaw jintroduċu sistema li tista' tevita faċilment din it-taxxa u għal daqstant din hija l-pożizzjoni li tiżżomm il-Kummissjoni. Qed nara li għandi 5 minuti 30 sekonda ġa. Somma, fl-istess ħin aħna qegħdin nippruvaw nagħtu risposti tekniċi għal dan id-dibattitu li għandna, għaliex huwa importanti li l-Istati membri kollha jifmu l-proposta bl-istess mod. Dwar l-ewwel mistoqsija dwar ir Unit irid inkun ċar li dan ma jwaqafx il-xogħol li aħna qed nagħmlu u għandkom raġun Iva li hija xi ftit stramba li din l-azzjoni fil-fatt saret minn pajjiż li fil fatt juża dan l-istess prinċipju fit tassazzjoni interna tiegħu stess. Iżda, u importanti li aħna nimxu l qudiem U aħna diġa għanna xie esperienza fil-rati dwar il-proċeduri u jiena fiduċjus li dak li aħna proponejna huwa fil-fat tajjeb teknikament u legalment u memx lebda mod ta' kif eh, tirbaħ kontra dan li hu tajjeb. Issa fisem l-għalde Wolf Klins. Grazzi, Komissarju. Jena għalni membru tal-parlament għal kważi disa snin u sa l ewwel ġurnata n-nies kienu qegħdin jitkellmu dwar l-istati membri li tilfu l-flus bħala r-riżultat ta' frodi ta' VAT ammonti kbar berba jew tliet ċifri però ma smajt lebda indikazzjoni dwar it naqis ta' rata tal-frodi. it tini ħaġa aħna naqblu li għanna bżon ta' tisħiħ tal-integrazzjoni fil-żona euro fil-żona fiskali biex inkunu nistaw nevitaw li l-istati membri jitbedu fil-żona stess. Fil-rigward ta' CCTP ma nafx jekk tkun x'idea li nanalizzaw it naqis tal-range tal-VAT fil-zona euro u jkonna rata waħda tal-VAT fil-zona euro. Tilet punt, il-frodi. Iċ-ċittadini jamlu reħat jekk ma xittaxi it-taxxi tagħhom. Però l-kumpaniji huma ħafna iktar um, Ehm, Ma kakki għali huma jaġixxu bċertu mod eh, xorta waħda legali jibdlu il-taxxa b'xi mod li jagħmlu profitti idi ehm, ħaġa legali iżda mhux leġittima għal daqsant huwa fl-interess tagħna li nwaffquha. X'għamlet il-Kummissjoni x'qed tipprova tagħmel biex tipprova tneħħi għal kollha x'din it-tip ta' prassi? Dwar il-frodi tal-VAT, jina semmejt fl-introduzzjoni tijaj li waħda mill-proposti li edha bħalissa qdimna hija l-proposta tal-Quick Reaction Mechanism li ser tippermettilna tippermetti li l-Istati membri li malar malar jirreagġixxu għal mm, għal l-ekin sejħ karusel fraud u rridu dan taħ fil-Kunsil. Dan fil faġi propost minn stess u Michael Noonan bħala l-presidenza tal-Kunsil. Ovvjament il-frodi tal-vati parti minna hija tranzazzjonijiet transkonfinali, iżda parti minna u koll hija soġġetta għad l-qasijiet mm, nazzjonali u koll fi semestru Ewropew hija ntużata bħala għodda biex tagħti rekomandazzjonijiet lill istati membri dwar x'għandhom jagħmlu biex ikunu jistgħu jtejbu il-ġbir ta' taxxa fuq livell nazzjonali. U għal daqstant din il-kwistjoni hija indirizzata u jekk l-istati membri adottaw il-proposta fuq il-Quick mm, Reaction Mechanism dan jista' wasal għal żviluppi ehm, sinifikanti fir rigward tal tita kontra il-frodi tal-vat issa dwar il-range tar-rati tal-VAT Ikolli najt li fil-qafas ta' xol tana fuq il-futur tal-vat u għed mis-soġġetti tana li konna għedin analizzaw kien fil-fat il-sistema tal rati infusa. U bħalissa aħna qegħdin naħdmu fuq l-assessjar ta' tnaqis fil-rati fl-istati membri u dan ix-xogħol għadu għaddej u aħna impenjati bisħi li nelbu dawn il-proposti fuq din il-kwistjon li nsolvu din is-sitwazzjoni sl-aħħar tas-sena. Dan huwa dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu f'dan il-qasam. U koll dwar il-kwistjoni tal-profit shifting biex nżomm fil-qosol u importanti ħafna li l-istati membri tagħna jimplementaw ir-rakkomandazzjonijiet li saru mill-Kummissjoni fil-pjantazzjoni ta' Diċembru fuq um, tax planning uh, aggressiv li jisegwi ir-regoli anti uh, abuse u u il-kwistjoni ta' trattati ta' tassazzjoni doppja biex bekk inkunu nistgħu nintroduċu Eh, regoli ġenerali u wkoll kontra dan l-abbużi u wkoll jippermettu ċertu tranzazzjonijiet fejn l-lan uniku ta' dawn it-tranzazzjonijiet ikun li nevitaw it-taxxa. Umbagħad ir-rekomandazzjoni fuq it-tax havens, dispożizzjoni u definizjoni ta' tax haven u kol il-proposti għal mm, blacklisting ta' tax havens u dan jista' wkoll inna mod sinifikanti il-possibilitajiet tal-kumpaniji li jgħadu il-profitti tagħhom f'ċertu ġurisdizzjonijiet fejn ikun jaqblilhom. U uh, għaldaqstant dan huwa l instrument li tipproponi l-Kummissjoni. Grazzi eh, Vicky Ford f'isem li CR. Grazzi. Il-grupp tiegħi oppona għal żmien twil l-FTT u min jipprova jmessi transazzjonijiet barra mill-pajjiż, investituri u kumpaniji oħra ser ikollhom meħalsu, gvernijiet li qegħdin jiġġieldu eh, dejn kbir u ser ikollhom iktar problemi u kumpaniji Ewropej ser ikunu inqas u inqas kompetittivi. Dan għaliex 16 il-pajjiż qalu le Aħna nħossu li dawn il-proposti jistaw jkunu sajra kbira b'mod partikolari b'impatt fuq pajjiżi li mhux qegħdin jipparteċipaw għal daqstant ir-Renju Unit għamlet sfida dwar kif dan jista' jagħmel impatt fuq pajjiżi li mhux qed jipparteċipaw. Tista' tagħtini eżempji fejn pajjiżi oħrajn huma mistennija li jiġbru taxxa li ma jaqbrux għaw ma fir-rigward tat-taxxa li fil-fatt qiegħda isseħ qed issir minn pajjiż terz fejn ġifieri pajjiż qed jiġbor għal pajjiż ieħor taxxa li huma ma qablux dwarha. U x'tasbu, pereżempju, ċertu pajjiżi x'ser jagħmlu u dawn il-pajjiż is-16 il-pajjiż li mhux ser jipparteċipa meta um, ser jisibu li huma xorta qegħdin jagħmlu taxxa f'isem pajjiżi li qegħdin jipparteċipaw tista' tinduna li ma tantx hija favorita l-Unjoni Ewropea fir-Renju Unit bħalissa din it-taxxa hija waħda mir-raġunijiet tagħha. Għal daqsan kummissarju tista' tikkjarifika li pajjiż li mhux qed jipparteċipaw mhux se jiġu sforzati li jiġbru it-taxxa jew iġelu lil min iħallas it-taxxa fil-pajjiż tagħhom. Jekk ma tistax tikkjarifika dan tista' tneħħi l-FTT. So I, I think it's very good to hear Naħseb li huwa tajjeb li nisimaw li fl-aħħar intom qed qisu l-FTT bħala xi ħaġa li ser taħdem għaliex fil-fatt Ija fil-fat, fil-fat il-kontribut ta'kom juri li Iva ser taħdem għaliex kiku daħsbu li ma taħdimx laqas bistatu kasa. Issa dwar dwar il-ġbir ta' taxxa, komponenti ehm, u l-ġbir ta' taxxa, ser ovvjament tkun um, obbligu ta' pajjiżi li qegħdin jipparteċipaw. U aħna qegħdin naħdmu flimkien ma' l-istati membri biex nimplementawha Nimplementaw dawn l-iskemi ta' taxxa. Ta Aħna ovvjament għanna il-qafas ta' assistenza reċiproka u kooperazzjoni fi kwistjonijiet ta' taxxa mill-Unit u l-Istati Membri ovvjament iridu jikkooperaw u jridu jiġbru t-taxxa li għandhom jitħallsu f'xi pajjiż partikolari. Din hija liġi tal-Unjoni Ewropea. Jekk inti taqsi dwar Pajjiżi oħrajn li jużaw u jiġbru taxxa ta' tranzazzjonijiet li qegħdin isiru f'pajjiżi oħrajn, naħseb li dan l-eżempju ovju huwa Renju Unit li fil-fatt jiġbor il-stamp duty uh, għabbażi tal-prinċipju tal-issuance u għal-daqsant ma tamiex differenza fejn isir transazzjoni dak li tamil differenza li ktaħġa importanti għal securities joħorġu fir-Renju Unit. Sorry, Commissioner. Skużani, Kommissarju, ma tiġborriex le għal pajjiż ieħor ma tistax tatini eżempju li pajjiż qed jiġbor taxxa għal pajjiż ieħor? Iva, ir-Renju Unit ser ikoll la tiġbor il... Le, mhux biex tiġbor għal pajjiż ieħor hija stat membru li jintroduċi metodi għal ġbir tat-taxxa li jassiguraw li issir ġbir adattat tat-taxxa dak li qed jiena huwa li konna għafas ta' assistenza reċiproka fejn l-istati membri jgħinu lil xurxin għaliex aħna unjoni, aħna maħniex 27 stat membru separat u għal hemm din dan il-qafas ta' assistenza reċiproka li jeħtieġ li l-istati membri li jgħinu lil xuxin u jaħdmu fl-imkien biex ikunu jistgħu jassiguraw li jkun hemm xbir ta' taxxa wieħed. Iżda l-obbligu li tinġabar it-taxxa ser jibqa' ovvjament mm, ħata l stat membru li qed parteċipa. Jekk inti tikkommerċja kommerċa xer renju Unit fl-Istati Uniti titħallas u din hija l-istess ħaġa Viki u inti tafu tajjeb ħafna dan. There's also the matter of the ports tax and uh, similar proposals. Hemm ukoll l-istess kwistjoni fil-port tax u proposti oħrajn simili. Insomma din hija kwistjoni interessanti fejn l-Unjoni Ewropea, regola tal-Unjoni Ewropea hija li jekk inti tiġbor eh, taxxa għal stat membru ieħor inti żżomm 25% minna of compromise, uh, Chair, for your government. <laughs> Dan huwa xi tip ta' kompromess, President, tal-gvern tiegħek din hija xi ħaġa li tista' tinnegozja. Insomma, tista' tara x'inhu l-emendi tiegħi biex tkun taf. Filip, fissem il-ħodor. Jiena nażel cost plus arrangement u mhux one size fits all 25% għaliex mm, din hija xaġa baxxa ħafna mm, mm. u għal dan sant ma rridx nati vantaġġ l-Renju Unit ma jridux jipparteċipaw. Insomma, kummissarju, jiena nista' ngħid li inti qed situazzjoni diffiċli li xinti ma tista' ta' tispinta iżda ma tistax tgħid iva għas 27-28 stat membru. Iżda hemm xi ħaġa li jiena ċert minna li wara din il-kwistjoni kollha fuq il-taxxa, l-FTT, il-frodi ta' taxxa, abbużi ta' taxxa, eċetera Jekk aħna ma natux riżultati ċari u konkreti qabel l-elezzjoni, din dan ser iwassal il-sentiment li l-familji politiċi tradizjonali qegħdin jitkellmu biss iżda mhux qed iwasslu għal xejn. Mhux qed noqgħod nagħti parir lilek, qed ngħid li kulħadd hawnhekk. Min ser jibbenefika huma l-estremisti hawnhekk fejn ħajdu li eh, il-mod ġenerali ma jridux jġildu kontra l-abus ta' taxa. U għal daqstanz dawn huma elementi konkreti ħafna jina eh, inkwetat fuq eh, il-kwistjoni tal-FTT u musa għotni nirrepeti dak li għalet għanni. Nishtiq xi ftit iktar spjegazzjonijiet fuq xi punti oħrajn. Per eżempju, grupp ta' ħamsa jekk dan għandu jseħ preferi dan jseħ fuq eh, eh, bazi tal-Unjoni Ewropea. Iżda xa tippruvaw tagħmlu biex dan ikun jista' jidħol fih dan il-metodu tal-komunità iva naqbel miegħek bisħieħ meta inti li iva dan huwa suq uniku u l-għażla ewlenija preferita għandha tkun li kulħadd ikun inkluż u għal daqsant neħtieġ inħeġġeġ lil 16 eh, il-pajjiż li fadal jingħaqdu mal-FTT. Issa dwar il ccctb li hija waħda mm, mill-sizin fuqhom iridu naħdmu, Intom et isu li jkun hemm fast tracking u kwistjoni tal-Parent Subsidiary Directive jew inkella l-Interest Payment and Royalties Directive li qed jagħtu um, mezzi ta' kif jistaw eh, jibbenefikaw eh, kooperazzjonijiet gbar ħafna jiena t-nistenna ħafna minnek, naf li ġaqet tamil ħafna. U għal daqstant jiena eh, nifraħlek t-dan kollu, nifraħlilek u t-tim tijak iżda dan u għal moment fejn aħna rridu natu spinta iktar il-qoddim biex bek, nisperaw li tal-inqas ehm, nofsa, eh, għal-inqas nofs tematura saqabel il tim tal-mandat. Well, I uh, agree very much. Naqbel miegħek bisħieħ ma l-assessjar ta' situazzjoni li jintamilt fil-bidu u ovvjament 27 stat membru mod unanimu għandhom jiddeċidu fuq il-miżuri proposti iżda naħseb ukoll li membri mill-Parlament Ewropew jistgħu ukoll ikollhom rwol biex jikkonvinċu li l-gvernijiet tagħhom biex ikunu jistgħu jimxu il qudiem u jaqblu fuq il-proposti. Issa dwar Issa dwar l-ittra ta' dawn il-ħamsa, dwar li nimxu iktar il-qoddim fuq l-espansjoni tal-Automatic Exchange of Information u għal tipi oħrajn ta' tħul. Jekk aħna naqdu flimkien is-Savings Directive Provisions mal l-Administrative Cooperation Directive ser ikonna e, id-dispożizzjoni ser tkun din li il-kooperazzjoni din id-direttiva ser jissir mod gradwali u dħul fuq il-kapital ser kun soġġett għal Automatic Exchange of Information wara l-2017. U għal stanz dak li qed nara jiena u fil fatt l-iżvilupp ta' u possibilità u opportunità biex inkunu nistaw namlu front loading tal-tul fis dawn id-dispożizzjonijiet u aħna ġra qegħdin naħdmu fuq din il-proposta ta' kif namlu dawn il-front loading ta' tipi differenti ta' tħul li jkunu soġġetti għal skambju automatiku ta' informazzjoni. Umbat ikonna bitu sħiħ ta' skambju automatiku li huwa meħtieġ biex ikunu nistaw niġbru b'mod automatiku it-taxxa f'stati membri speċifiċi. Dwar il-Corporate Tax Directive u royalties u l-interessi ta' sussidjari. Maħna bħalissa qegħdin naħdmu fuq il-proposti mm, tagħhom kollha u l-idea hija li nindirizzaw dawn il- mismatches li hemm fid-direttiva tal-parent subsidiary u kol indirizzaw regoli kontra l-abbużi li bħalissa mjomx bizzejiet fl-opinjoni tagħna. Um, Għalla sant il-proposti ser narawan fil-ħarifa. Grazzi ħafna issa fi semir Gwi issur Xuntis. Grazzi, tijat fi diskors tijak li responsabilita tijak ija li tġilet l-evazjoni ta' taxxa u l-iftar minn tala 16. Il-kredibilità hija però ġudikata minn azzjoni prattika. Inti il-kap tal-Kumitat tal-Olaf u sant nishtien għajem punt partikolari miegħek li inti semmejt iktar kmini. Il-Bank ta' Investiment Ewropew għamel survey fuq eh, il-skandlu Siemens li fuq ix-xogħol li jiġi finanzjat mill-Bank tal-Investiment. U dawn spiċċaw test li fil-fat huwa tansult, anzi taddaħ ukoll din l senza ta' 18 xar ta' Siemens xogħol u il-flus li se jmorru għant l-NGOs. Jekk inti tara l-ammont ta' dan l-iskandlu, l-ammont ta' flus involutu l-kompens li l-Istati Uniti qegħdin jitolbu għalih, minna ħata Siemens suri li dan muwiex mod prattiku ta' kif tindirizza dan it-tip ta' skandlu f'dan il-każ partikolari nixtieq ngħid li l-Olaf. Ħadem permezz ta' ħażil tal-flus u irridu kunu ċari dwar dan x'kienet involuta eżattament, fiex kienet involuta eżattament is-Siemens, hawnhekk qed nitkellmu dwar xogħol li għandu x'jaqsam ma' flus Ewropej. Għalfejn tlabtu l-flus lura minn din il-kumpanija, għaliex fil-fatt dan huwa riżultat eh, ta' skandlu. Għalfejn tlabtu l-flus lura. Well, uh, you correctly said that tiqet illi b'mod tajjeb illi waħda mir-responsabiltajiet tiegħi hija l-supervizjoni tal-OLAF. Imma hawnhekk irid inkun ċar ħafna l-Olaf huwa indipendenti fl-investigazzjoni tiegħu, fix-xogħol investigattiv tiegħu fidejn Olaf illi jsir ifittex il-metodi uh, adattati biex indirizza frodi potenzjali jew evażjoni ehm, jew ikun xikun. Dal-waqt niġi bir-rapport dwar il-ħarsin tal-interessi Ewropej taraw xogħol sar minn Olaf f'dan il-qasam. il qasam li huwa ir-responsabilità tiegħi huwa li jiena niddiriġi il-parti tal- eh, politika ta' l-ola fu riċentement, fi snin riċenti, fil-fat eh, adottajna numru sinifikanti ta' miżuri speċifiċi bħal eh, strateġija biex niġildu kontra il-frod li hija implementata Eh, bħalissa minn ħafna diġis tal-Kummissjoni għanna proposta eh, pendenti fuq ir-riforma fl-ola fil-li ħanivutaw fuq għadal-waqt eh, ħativutaw intom fil-parlament fil-fat fuq għadin u aħna ħerqanin ħafna li jasal iż-żmien tal-votazzjoni jiena ma nistax nintervjeni u nsemmi hawnhekk każi speċifiċi li qegħdin jiġu investigati mill-Olaf għax responsabilta responsabilità hija tagħhom hemm kumitat ta' supervizjoni illi jagħmel supervizjoni tal-lat investigattiv u l-effettività tiegħu. Xtaq jitkellem jirġan membru parlamentari. Skużani, Sur Komissarju. Meta ġejt hawnhekk l-ewwel darba fil-kapaċità tiegħek bħala kummissarju, jiena saqsejtek l-istess mistoqsija. X'responsabilità għandha l-Kommissjoni u kemm huma indipendenti dawn il-kumitajt inti li għandek responsabilità politika, il-responsabbiltà politika fis-sens illi għandek responsabilità lejn iċ-ċittadini ħafna tard snin li għal u ċittadini li jispiċċaw bla xogħol. Ġifieri problemi bla soluzzjonijiet u inti ma tistax taqbad u tgħid li l-ewla huwa indipendenti isu mhux xejn ma ġara xejn. Kull ma staqsejt jiena huwa ftit aktar informazzjoni fuq dan il-każ partikolari u x'inhi l-intenzjoni tiegħek ħlif illi Ovvjament, apparti mill-fatt li l-lowla fuq indipendenta, xinti politikament u kol għandek il-responsabilta tijak? Nixtieq nkun ċar hawnhekk. Huwa perikulus illi politiċi jibdow jintervjeni, jintervjenu fuq każi li qed jiġu investigati minn Olaf fuq livell individwali. Ir-responsabilità tal-politiċi hija fuq ir-regoli u sistemi illi jigvernaw il-xogħol ta' l-Olaf u mhux fuq każi speċifiċi, dawn il-każi speċifiċi iridu jiġu trattati mill-ola fin-nifsu fuq kazijiet eh, individuali, kiku jiena kelli nintervjeni fuq xi każ individwali ħankun qed nikser ir-regoli tal-indipendenza ta' Olaf u din hija ċara fir-regoli tal-Unjoni Ewropea, ġifieri sistema ekki bħalissa aħna xorta waħda interessati fil-proċeduri u fil-riżultati u forsi għalek inti tkun sitta ġurnala meta jasal iż-żmien. Mela Gay Mitchell għal PPE. Grazzi Komissarju, eh, Signora President. darba kont il-Shadow Minister ta' Trasport fl-Irlanda jena u kien l-ispejjeż kienu id-doppju tal-Medja Ewropea biex aħna nwaslu l-oġġetti tagħna għal so għassu eh, Ewropa. Ġifiri meta tkun gżira, gżira bħal din aħna eh, fil-majestral tal-Europa, jekk ma jkun xi vantaġġi, kif se jkun, kif ħanoħolqu u xogħol Għalfejn qegħdin nitkellmu fuq il-taxxi differenti fl-istati differenti. Fil-Istati Uniti hemm differenza kbira bejn il-taxxi varjaw bejn 35 fil-mija fil-fatija olja ħafna meta imqabda mal-ekonomiji sviluppati tal-Ewropa. Il-rata effettiva fil-fatt fl-2011 kienet 12.1% il-iktar livell baxx fil-fatt mill-ewwel gwerra dinja l awn U forsi għalek li l-Kongress um, eh, eh, Amerikan jeżamina dawn il-kustjonijiet marbuta ma dan il-kumpaniji edli għedin fl-Europa mbat ma jagħmel xej dwara, għax jafu li l-moviment ħieles għall-oġġetti u s-servizzi hija parti neċessarja mill-ekonomija tas suq ħieles. U forsi eh, sur komissarju l-unità fid-diversità għandha tkun ir-regola li tigwidana. Hemm kustjonijiet li huma ta' kompetenza tal-Istati membri u hemm oħrajn li jaqgħu taħt l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u jiena nixtieq li nikkonċentraw fuq affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-Unjoni Ewropea. Il-rata korporattiv tal-korporazzjonijiet hija 11.6%, ir-rata propja twali hija 12.5%. Aw minn għandu rata ta' fuq il-30%. Imma nafu li fil-verità jgħid li għandu 35% fil-verità hija 8%, ejja ma noqogħdux niġru wara affarijiet li mhux veru jeżistu. Mela fil-qosor, jiena l-unika persona fl-Unjoni Ewropea fl-istituzzjonijiet li jiena mħasseb illi meta terz tal-valur tal-euro wasal għal 30% mm, tal-noti tal-500 euro, 882 eh, biljon dawn mhux min jevita it-taxxa li jużom dak li nstab fit-Tunezija eh, fil-palazzi eh, tal-mexxejja. Kmamar kbar mimlijin bil-karti tal-500 euro. Et inħaltu l-evażjoni ma l-levitar. Eja differenti l fejn għanna ħafna mill-munita eh, tagħna imsarfa fl-euro tal-500 euro biex tiffaċilita aktar l-evażjoni tat-taxxa. Irrid nkun ċara u dwar l-ewwel parti tal-intervent tiegħek. Qed nittrattaw elementi ta' eh, kompetizzjoni ħażina ta' taxxa illi hemm fir-regoli tagħna aħna li qegħdin nipproponu eh, bħala addizzjoni ta' dak li tiġa kellna huma regoli biex nittrattaw eh, pjanar tat-taxxa aggressiv u anka tax havens. Ir-rati tat-taxxa nfushom jekk huma trasparenti u deċiżi mill-gvernijiet huma veru e, fir responsabilta jaqgħu taħt il-kompetenza tal-gvernijiet nazzjonali aħna qatt ma sfidajna dan id-dritt. Imma rridu narfu wkoll illi hemm problemi illi jeżistu bil-ċaqliq tal-profitti Eh, minn eh, multinazzjonalitajiet kbar kumpaniji enormi. Inti fil-fatt semmejt ir-rata ta' taxxa affettiva, semmejt l-11 punt xaħġa ħaġa fil-mija. Forsi inti konxu wkoll hemm ċertu multinazzjonali, kumpaniji multinazzjonali illi huma kapaċi iħalsu biss wieħed jew tnej fil-mija ta' taxxa minħabba tal-kapacità tagħhom illi iċaqilqu il-profitti tagħhom f'pajjiżi oħra differenti jew Ewropej jew oħrajn tax havens barra mill-Unjoni Ewropea u, u din hija l-problema aħna flimkien rridu l-kol nindirizzawa din il-problema biex insibu il-mod ta' kif nistaw nevitaw dawn it-tipi ta' situazzjonijiet fejn dawn il-kumpaniji multinazzjonali jaħarbu t-taxxa kważi kompletament. Dwar il-kustjoni tal-karti um, uh, ta' l-euro ta' 500 euro, jien għandi ħafna responsabiltajiet fil-portfolio tiegħi, imma id-denominazzjonijiet tal-euro nifisa ma għax taħt ir-responsabilità tiegħi. Jina mux għatnej l-ektu responsabiltajiet l-membru parlamentari, jina nifem il-kussjoni jek il-komissarju il-kompozizjoni tan noti, l-istruttura tan noti tiġi deċiża mill-Bank Ċentrali Ewropew. Iġifiri dawn huma deċiżjonijiet li jittieħdu hemmhekk abbażi tal-analisi tagħhom tal-domanda għal dawn il-karti, flus f'karti jekk tippermettili jgħid il-membru parlamentari, jiena din indirizzajta anka mal-banka. Jiena qed nindirizza miha issa minħabba l-evażjoni tat-taxxa. Min juża dawn il-karti tal-500 euro? Dawn huma nies li ma jħallsux it-taxxa. Intom għandkom tindirizzaw lil bank ċentrali u tgħidilhom illi mill-lat tal-evażjoni tat-taxxa għandu jkun hemm diskussjoni. Aħna neħejnija anzi fl-Istati Uniti u fil-Kanada tneħħow l-elfa l-elfa 1000 dollaru anka fil-Renju Unit l-ikbar karta ta' flus hija l-50 sterlina, ġifieri hawnhekk qed nitkellmu illi ħafna drabi dawn ikun organizzazzjonijiet kriminali li jużaw dawn il-karti f'denominazzjoni daqshekk kbar. Dan il-punt huwa tajjeb ħafna jgħid il-Kummissarju jista' jkun anka veru punt ta' diskussjoni li nistgħu inqajmu mal-Bank Ċentrali Ewropew. Ovvjament huma għandhom ir-raġunijiet tagħhom għalfejn e, jistrutturaw u joħorġu dawn il-monti e, kbar imma huwa punt illi iva veru, wieħed jista' jiddiskutih, jiddiskutih mal-bank biex jara kif jiddeċidi fuq din l-istruttura. Aħna qegħdin implementaw um, eh, palissa 30 miżura biex niġġieldu il-frodi kontra t-taxxa u l evazjoni tat-taxxa kwalinkwa soluzzjoni potenzjali addizzjonali li tista' tgħin E, tista' tajna biex anka nittrattaw din il kustjoni tal-evażjoni tat-taxxa. Aħna għajemni għam il-Viċi President Kostanġo illi jisu kienet jajdinna li jaqbel maħna. E, L-istoria ġeja mill-Germania u l-karta ta' deutschmark Mark tal elf Ma naħsib li ġermania toġobom l evazjoni tat-taxxa u bekk forsi nistgħu ġibom fuq naħatana tagħna wkoll, forsi nistgħu ngħidu lil sibi e illi inti tappoġġa din il-pożizzjoni. Issa l-PPE u sar jessaja. Thank you, Madam Chair. And... Grazzi, President. Grazzi. Komissarju, għal-isforzi tiegħek sabiex tindirizza il-frodi tat-taxxa u l evazjoni ta' tassa u tax havens, il-rifugju fiskali, rifugju fiskali. Ringrazzja ukoll għal um, High Level Seminar f'Finlandja. Il-Kumitat Ekon i-vota 15 ilu dwar ir-rapport fuq inizjattiva propja dwar dawn il-kwistjonijiet u aħna kif taf qegħdin nappoġġaw l-inizjattivi kollha tal-Kummissjoni imma wkoll f'ċertu setturi aħna lesti illi namlu pass aktar minn dak illi tagħmel kummissjoni skont ir-rapport tagħna aħna qegħdin nitolbu għal aktar kastigi għal dawk il-kumpaniji u istituzzjonijiet finanzjarji illi mhumiex jimxu mar-regoli. Fir-rapport tagħna jingħad illi L-autoritajiet kompetenti tagħna għandhom jissospendu il-liċenzji bankarji tal-istituzzjonijiet finanzjarji u tal-konsulenti finanzjarji jekk huma jgħinu fil-frodi tat-taxxa. It-tieni ħaġa kienet tgħid illi l-istati membri m'għandhomx jagħtu għajnuna statali jew jagħtu aċċess għal xiri pubbliku lil kumpaniji illi jiksru l-standards tat-taxxa tal-Unjoni Ewropea. Jiena nappoġġa biss illi dawk il-kumpaniji illi mhux qed isegu ir-regoli tat-taxxa mandomx jiena taw xi għajnuna statali jew xi aċċess għal xi Repubbliku għaliex palissa għandna d-direttiva dwar il-xiri pubbliku hawnhekk eh, fil-Parlament skont it-trilogu għalhekk din hija opportunità sabiex aħna tabla noħolqu bidla permess ta' din il-leġislazzjoni. Jena nixtieq nisma' reazzjoni tiegħek għal l-ewwel ħaġa li jett illi l-awtoritajiet kompetenti għandhom jissospendu il-liċenzja bankarja. Il-punt li ħol nixtieq nagħmel huwa li f'rapport tagħna aħna nixtiequ ngħidu l-pożizzjoni tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw li m'għandhomx din is-seta ta' negozjar fl-arena internazzjonali u ta' bilħaq jeħtieġu għajnuna sabiex jevitaw illi jitilfu l-tħul mit-taxxa illi huwa ta' 125 biljun euro bej wieħed u ieħor fis-sena u dan jirrappreżenta id-doppju tal-ammont li l-pajjiżi li jiżviluppaw eh, jirċievu fajnuna internazzjonali jekk aħna hemmhekk Dwar din il-kwistjoni nistgħu nagħmlu bidla dan ikollu impatt kbir fuq il-ġejjeni ta' dawn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw. X'tista' tagħmel aktar l-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam? Dawn kienu l-mistoqsijiet tiegħi, grazzi. Tajjeb wis. Grazzi tassew kif kont qed ngħid jiena rajt il-rapport b'interess kbir u Sina Kleber li rapporter dwar dan is-suġġett. Ovvjament huma idejat l-idejat li qed jiġu espressi hemmhekk jinsabu hemmhekk sabiex nikkonsidrawhom u inti tkellem dwar id-dialogu dwar l-leġiżazzjoni tax xiri pubbliku, din hija possibilità sabiex nindirizzaw din il-problema ta' kumpaniji illi jieħdu sem f'dan fil-proċessi ta' xi Repubbliku u fl-istess waqt ma jkunu xi iħallsu t-taxxa jiena wkoll naqbel mal-kwistjoni tal-revoka tal-liċenzja bankarja jekk il-bank ta' bil-ħaq jagħti daqqattit lil dawk li jagħmlu l-frodi tat-taxxa u l-klijenti tiegħu dan is-suġġett jista' jiet indirizzat ukoll. Jiena naħseb illi dak li huwa importanti issa huwa illi aħna għandna naqdu flimkien l-isforzi, iġifiri nadottaw dak li għanna qoddimna bħalissa u mod parallel naħdmu dwar elementi ġodda u ma naslux għal situazzjoni fejn ngħidu iva jadeja tajba jew niddiskutuha u mbagħad ma namlux il-kompitu tagħna billi nadottaw il-miżuri li u għandna dimna Jiena naħseb illi eh, dan l-impenn li nadottaw dak li qed jiġi propost huwa importanti immens. Dwar il-pajjiżi li qed jiżviluppaw jiena dan l-aħħar kont fl-Etjopja, ħadsem fil-laqa ma' l-Komissjoni tal-Unjoni Afrikana u aħna diskutejna dan is-suġġett. Diġà qegħdin natu assistenza mhux ħażin fil rigward tal-trasferimenti tal-prezzijiet u l-accruals tal-prezzijiet u diġa id-daħlu dawn is-sistemi u nistgħu naraw il-profitti minn din il-ħidma. Aħna finanzjajna il-Menwil ta' Nazzjonijiet Uniti dwar il-transfer fil-prezzijiet il-pajjiżi li qed jiżviluppaw huma jistgħu jużaw dawn il-pajjiżi jistgħu jużaw dan il-manwal. Qegħdin naraw ir-rieda tal-Kummissjoni Afrikana li tikkoopera sabiex jiġi żviluppat, tiġi żviluppat tal-kapaċità ta' eh, tħul mit-taxxi u dan t titri għall-involviment tal-Komissjoni u l-Istati membri sabiex jagħtu għajnuna l pajjiżi li qed jiżviluppaw. Grazzi issa fisem l-essendi l onrevoli Clever. Iva jiena nixtieq norbot ma dak li adotta dan il-komitat mistaxilu, Iva, kummissarju, għanna kollox fuq il-mejda, għanna proposti konkreti, għanna tletin il-lazzjoni għal miżuri kif nġildu ġlida kontra l-evazjoni ta' taxxa, frodi ta' taxxa u eh, tax havens, sissa wasal izmin liħdu deċiżjoni u nishtielek l-aħħar laqwa suċċess fil-laqa tal-Ekofin u tal-Kunsill dwar it-tax havens jina nemmen illi meta jkonna definizzjoni ta' xi ħaġa u meta jkonna wkoll proposti konkreti għal sanzjonijiet għal dawk il-ġurisdizzjonijiet li jinsabu f'din il-blacklist. Il-Kumitat ekon qed jipproponi illi jkun hemm blacklisting Ewropew għal dawn il-pajjiżi hemmhekk inkunu nistgħu nindirizzaw il-problema xi ftit aktar minn dak li hemm miktub fil-pjan ta' azzjoni tiegħek illi il problema ma jindirizzaħħiex u bekk Komitat Ekonu l-Parlament Ewropew iddeċida li jagħti definizzjoni jagħmel xi ħaġa aktar mhux biss id-definizzjoni tal-OECD imma wkoll tal-grupp ta' kuntatt u ideat oħra wkoll irridu nisblukkaw din is-sitwazzjoni ta' non definizzjoni u bekk il-Kumitat Ekon kien aktar ambizzjuż meta mqabel mal-Kummissjoni Ewropea jekk nista' ngħidlek. Bekk jiena nixtieq nisma' l-fema tiegħek dwar il-blacklisting Ewropew u definizzjoni tal-rifuġi fiskali tax havens u t-tieni ħaġa marbuta ma' CRD 4, CRD 4 li kien suġġett Importanti f'dan l-aħħar xhur dwar l-ftehim l-instab dwar ir-rapportar pajis skont pajis għal eh, settur tal-banek u għal istituzzjonijiet finanzjarji. Aħna votajna rapport fil-Komitat Ekon għal darboħra. Aħna provajna niksbu xi ħaġa oħra, aħna tlabna sabiex ikun hemm obbligazzjonijiet għal kumpaniji mhux biss għal ċertu kumpaniji imma għal kumpaniji kollha fis-setturi kollha. Aħna konna serje ħafna sabiex nżidu it-trasparenza u nieħdu azzjoni konkreta fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Aħna nemnu illi irdu namlu pass il qoddim sabiex il-kumpaniji multinazzjonali jkunu jistaw jikkontribwixxu mod ġust fis-sistemi tagħna. Ili tkellem għal disa' minuti. Kellek slot doppju. hemmhekk erba' minuti ilek titkellem. Nixtieq nitkellem ukoll dwar id-direttiva kontra ħasil tal-flus. Jekk ser iddaħlu obbligu sabiex jinħolqu reġistri pubbliċi dwar il-sieda l-ownership tal-kumpaniji. Eh, għandkom xi ħaġa pjanata? Żgur li m'għandniex biżejjed ħin, il-komissarju mandux bizet ħin fil-minuta li ħallejtu sabiex iwieġbek, imma ser jipprova jwieġbek xi ħaġa. Ta' bil-ħaq irrit nżon fil-qosor hawnhekk dwar ir-rifuġi fiskali. Ir-rakkomandazzjoni illi aħna għamilna fija u tinkludi definizzjoni tal-rifuġi fiskali farid saru bil-maqlub imma definizzjoni emmek edha ovvjament nistaw niddiskutu dwar il-kamp ta' applikazzjoni ta' definizzjoni, imma aħna għed nipproponu li nużaw din id-definizzjoni għal blacklisting tal-ġurisdizzjonijiet li kooperaw dan għandu jitwettaq mill-istati membri u ħna għedin niproponu sabiex nikkoordinaw din l-attività u nistabilixxu pjattaforma dwar gvernanza tajba tat-taxxa li skont avukati jekk aħna ikonna din, dan il-blacklisting Ewropew dan jista imur kontra l-prinċipju ta' proporzjonalità jridu wkoll inqisu illi fuq livell tal-Unjoni aħna m'għandniex eh, funzjonijiet ta' amministrazzjoni tat-taxxa u il-ħidma Eh, f'jekk isir fl-istati membri tista' tkun aktar effiċenti f'dan is-settur dwar ir-rapporti pajjiż kont pajjiż u l-direttiva kontra ħasil tal-flus. Dawn huma temi suġġetti illi l-kollega tiegħi Michel Barnier qed jieħu ħsiebhom. Aħna iva qegħdin naħdmu eight feet u dwar ir-rapportar pajjiż kont il-pajjiż pajjiż kont pajjiż naħseb li għamilna l-ewwel passi Hawnhekk kienem hemm ftehim dwar il-proposti illi ġew fasla mill-Kummissjoni, il-Kummissjoni ser tir tirrapporta lill istituzzjonijiet dwar ir-riżultati tal-implementazzjoni ta' din is-sistema tar rapportar pajjiż kont pajjiż. Imbagħad abbażi ta' dawn ir-rapporti aħna inkunu nistgħu niddiskutu naraw se nagħmlu bħala l-pass li jmiss f'dan is-settur dwar direttiva kontra ħasil tal-flus, u l-kwistjoni tal-beneficial ownership hawnhekk irrid inkun ċaru tont aħna favur illi kunem hemm l-iżvelar tal-beneficial ownership u dan huwa suġġett tassew importanti li rridu naħdmu dwaru dwar il-mod ta' kif ikun hemm dan l-iżvelar jiena naħseb illi irridu naraw li mija l-aktar tri effiċenti sabiex niksbu dawn ir-riżultati għaliex bil-ħolqien ta' reġistri pubbliċi dejjem ikun hemm is-sogru illi x-xogħol ser jiffoka fuq ir-reġistru nnifsu. U l-aġġornament tal-reġistru tar-reġistri huwa element importanti minn sabiex ikonna tarif aġġornat. Irridu naraw li mija l-iktar triq effettiva sabiex ikun hemm l-iżvelar tal-beneficial ownership. Grazzi tassew, id darba abbadna l arloċa hawnhekk issa il-kellim li jmiss. Onorevoli Golpelġ. Iva, President, grazzi. Jena ser nżon fil-qosor l-ewel net. Jena nishtiq nifraħlek, komissarju, għalix aħna Smajna ħafna affarijiet minn għandek u l-pjantazzjoni, rifjazzjonijiet konkreti u nittam li dan ser jiġi appoġġat jena. Nistanna bil-ħerqa il-riżultati, jena nixtieq nilqa l-fatt illi inti nexxielek issolvi l-problema tal-iskambju tal-informazzjoni u l-sim tal-informazzjoni jiena nkun aktar kuntenta jekk din issir xi ħaġa awtomatika u tkun estiża għal pajjiżi l-oħra wkoll għaliex sa fejn jien bħalissa ħames pajjiżi jappoġġaw dan. Issa nixtieq nitkellem dwar xi ħaġa oħra differenti, azzjoni kontra il-frodi u l-frodi tal-vat. L-Ekofin semma pakket ma kienem, ma kienx hemm appoġġ għal dan il-kummissarju inti semmejt li dan is-soġġett soġġett ser jiġi diskuss Jina minni zgura illi dawn iż-żewġ direttivi ser jiġu appoġġati fl-istess waqt. Issa, dwar il-reverse charge. Jista' jkun possibbli għal xi pajjiżi li jixtiequ jdaħlu dan il-mekkaniżmu u dawn jistgħu jdaħlu għaliex naħseb dan jista' jkun mekkaniżmu strument importanti sabiex niġġieldu l-frodi tal-fatt. Grazzi. Jiena wkoll ser inżomm fil-qosor sabiex inwieġeb għal il-mistoqsija. Ovvjament, illum ma nistawx nejdu x'ser tkun id-deċiżjoni tal-Kunsil Ekofin. Il-proposti jinsabu qudiemna hemm xi żviluppi ġodda f'dan is-settur, imma jiena naħseb il-liva wasanna biex nilħu qbil dwar l-introduzzjoni ta' dan il-QRM il-mekkanizmu ta' reazzjoni rapida li fl-opinjoni tiegħi huwa meħtieġ sabiex nindirizzaw il-problema tal-karusel fraud. Dwar l-introduzzjoni tal-mekkanizmu ta' reverse charge, irridu niftakru illi għanna sistema fejn l-istati membri jistaw japplikaw sabiex tiddaħħal, jiddaħħal dan il mekanizmu ta' reverse charge mbagħad hemm proċedura dwar kif il-Kummissjoni tista' tipproponi lil kunsill l-introduzzjoni ta' dan il mekanizmu imma tkun ġaġa ta' sew perikoluża u ta' sogru jekk l-istati membri min jeddom jibdew idaħlu il mekanizmu ta' reverse charge għaliex dan għandu implikazzjoni u koll fuq il-pajizi membri ġirin U meta nanalizzaw l-implikazzjonijiet l-ewwel ħaġa li nitrattaw hija kif l-implementazzjoni tal-mekkaniżmu ta' reverse charge ser ikollha impatt fuq il-pajjiżi l-oħra kollha wkoll. Għaliex il-frodi jista' jiċċaqla malajr minn dak il-pajjiż illi jdaħħal il-mekkaniżmu ta' reverse charge għal pajjiż taħdejh li m'għandux dan il-mekkaniżmu. Bekk hija kwistjoni fejn aħna dwar neħtieġu approċ koordinat tal-Unjoni soluzzjonijiet Ewropej u bekk jiena nemmen illi l-QRM huwa tant meħtieġ bħalissa. Grazzi issa għall di l-Onorevoli Ludvigsen. Akbar ordet. Nerja Grazzi tassew, President. F'rigward tal-frodi tal-VAT, din hija tas problema tassew kbira u hemmhekk tridu tagħmlu aktar. Sfortunatament, il-din il-ħidma ma kienieċ taqsek b'saħħitha. għanna bozzi ta' regolamenti u d-dimna u rridu nestendu il-possibilitajiet tal-istati membri li applikaw il-mekanizmu ta' reverse charge liktar għal prodotti illi jistaw ikunu e, marbuta mal-frodi u ma soġġetti għal-frodi. Huwa possibbli li matul is-sajf naslu għal deċiżjoni apparti dan, apparti dawn il-proposti, nistaw nażlu xi ftit l-affarijiet għall-istati membri mira raġonevoli hija li din il-proċedura tista' forsi titlesta fi żmien ħames xhur. Il-kummissjoni, il-kummissarju, ki x'qed jagħmel sabiex iżid ir-rata ta' din il-proċedura? Nixtieq nirringrazzjak għall ħidma tiegħek sabiex tipprova tindirizza dawn il-problemi marbuta mal-frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa, grazzi. Jina naqbel miegħek illi l-frodi tal-vat hija problema kbira li għanna fl-Unjoni Ewropea u l-proposta dwar l-mekkaniżmu ta' reazzjoni rapida għanda għan għanda lan illi tindirizza din il-problema mal-aktar fis possibli għaliex il-mekkanizmu attwali jikkonsidra wkoll ħtieġa tal-Kummissjoni li tanalizza s-sitwazzjoni, ħtieġa li kuna l-approvazzjoni minn tal-Kunsill, Eh, l-approvazzjoni tal-proposta tal-Kommissjoni u dan jieħu iż-żmien, jieħu l-ħin. Bl-adozzjoni ta' mekkanizmu illi aħna proponejna, il-proċedura issa ser iddum massimu ta' xar. Mux ħames xur imma massimu ta' 30 ta', ta xar. U bekk aħna din ninsistu ħafna sabiex l-istati membri jaqblu dwar dan il-mekkanizmu. Issa, id-deċizjoni hija fidejhom sfortunatament kif qal xi ħadd jiena ma nistax nafas il-buttuna u eh, ikun hemm deċiżjoni mill-lum għal u din id-deċiżjoni tidħol fis-seħ. Imma l-affarijiet jinsabu fidejn l-istati membri, deċiżjoni tinsab fidejn. L-aħħar mistoqsija PPS e, Ridlu Link. Merci Madame la Présidente, je voudrais d'abord m'excuser. Grazzi. Nixtieq nibda billi niskuża ruħi tal-li tlaqt mill-laqa għal-ftit kelli nintaqa ma' ġurnalista mill-Lussemburgu. Imma jina smajt il-kommenti ta' introduzzjoni tkellem ukoll dwar l-FTT u għandha san nixtieq insaqsi mistoqsija għaliex hemm ħafna membri li qegħdin jistaqsu mistoqsijiet dwar l-applikabilità tal-proposta tal-Kummissarju eh, għall-introduzzjoni ta' din it-taxxa kooperazzjoni miżjuda Enhanced Cooperation. Illum membru tal-Bord ta' Diretturi tal-Bank Ċentrali Ewropew semma id-diffikultajiet li sta jkun hemm meta tiġi biex tintroduċi um, l-Interbank Capital Market għal raġunijiet tal likwidità u kol is-sur Tobin l-ekonomista li huma jus bħala missier ta' din it-taxxa li għandu ismu. Il-taxxa fil-fatt kif inhi bħalissa mhux ser tilħaq lan inizjali tagħha għal daqstant is-sur Tobin innifsu qed jopponi għal din l-istess taxxa li għandha ismu kif eh, għal sur gozess. nishtin nġdilkom li l-attenzjoni ta'kom għal l-effetti ħzina ta' din it-taxxa kif qed tiġi proposta issa wala sant nitsaqsi l-Kummissjoni il-Kummissarji kux les li jieħu nota tal-kritika li saret. U jew inkella jekk hu jixtieq jiddefendi akkosta kollox. sama nispiċaw nispiċċaw f'sitwazzjoni ħażina l-kol. Insomma, il-president tal-Eurogroup li għanna kement għajna miegħu illum wara nofsinhar għadu kemm qal biċċar ħafna li jekk it-taxxa tiġi applikata għal pension funds il-pajjiż tiegħu mhux ser jappoġġa. U jina qed provajt namel dan fil-rapport Podimata li kien fil-fat elimina il-pension funds biex jara jekk ukoll il-trust u xsejġu valuti ukoll, per eżempju f'Singapore din jistennew dwar se ngħidu aħna. Intom konxi dawn id-dettalji u lesti li tisimgħu din il-kritika ta' ħafna politiċi u rappreżentanti tal-professjoni mm, bankarja. Ovvjament jiena għat attent ħafna għal mm, bosta kummenti negattivi u pozittivi dwar il-proposta naħseb li huwa normali li għanna dibattitu politiku u għem min jappoġġa minu kontra il-proposta. Is-servizzi tijaj tiegħi studjaw l-analiżi kollha li saru minn eh, istituzzjonijiet finanzjarji ewlenin u analisti indipendenti u spiss naslu għal konklużjoni li din l-analiżi dawn l-analiżi huma bbażati fuq eh, ideat żbaljati u mbagħad abbażi ta' dawn l-ideat żbaljati l-konklużjonijiet jisiru jisiru ċertu konklużjonijiet. Dak li aħna m'għandniex ġewwa l-Unjoni Ewropea fil-fatt huwa li analiżi indipendenti minn nies indipendenti huma affarijiet sensittivi ħafna u għandaqsant naħseb li huwa ovvju li l-esperti li aħna għandna fil-Kummissjoni dawn ikunu jistgħu jiġu trattati bħala esperti indipendenti u aħna milna ħilitna biex nagħmlu proposta li setgħet fil-fatt taħdem u nistgħu nagħtu revenue sinifikanti l-Stati membri tagħna li jistgħu jkollhom effett fuq xi tip ta' attivitajiet eh, negattivi tal-istituzzjonijiet finanzjarji. Punt ieħor li huwa importanti huwa li għanna il-proċedura ta' kooperazzjoni miżjuda l-Enhanced Cooperation Procedure ġifir il-tax il-stat membru nfusom id-deċidew li jimxu l-qoddim u li jimxu l-qoddim mod koordinat. Issa, jekk ma jkollniex din il-kooperazzjoni, il-proċedura ta' kooperazzjoni eh, miżjuda, eh, nistaw naslu għal 11 il pajjiż li juhu deċiżjonijiet differenti fuq l-FTT un dan ovvjament ikollu jaf ikollu ehm, effetti ħżina fuq is-swieq finanzjari għaliex huwa diffiċli ħafna li tiddiżenja it-taxxa fuq livell nazzjonali u ma timponijiex ma timponi l-ebda konsegwenzi speċifiċi fuq pajjiżi oħrajn u għal daqstant dini għas soluzzjoni fil-forma ta' kooperazzjoni miżjuda jina naħseb li dan huwa l-aħjar mod ta' kif nistgħu nimxu l qudiem rigward tal-FTT u għanna dan il għanli li nimxu l-qoddim mux biss fost il-11 stat membru iżda biex ikomplu bl forzi tagħna biex din it-taxxa issir parti minn żviluppi globali. Iżda xi ħadd irid jibda u juri u jagħti eżempju. Dwar i dettalji speċifiċi tal-proposta, kif spiegajt li Senjura Podimata l-istati membri nfusom staljom jiddiskutu kull eh, dettal tal-proposta u rwol tal-Kummissjoni huwa li jiffaċilita diskussjoni u jagħmel ukoll monitoraċ fejn id-diskussjoni ma twassalx xa sitwazzjoni li it-taxxa tiġi faċilment evitata għal daqstant. U fl-interess ta' kulħadd li nadottaw proposta li taħdem u li ma tistax tiġi evitata minn xi istituzzjoni finanzjarja u li tagħti biżejjed dħul lill-istati membri tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna lill kummissarju Ma nafx eżatt meta se nerġgħu narawk. Ġalment taħallu li nota meta jkollna data żdat. Derek m'għandniex data. Għal daqsan nispera li narawk f'Settembru. Nasab li jkun tajjeb nintaqgħu f'Settembru. Grazzi ħafna dawk li ser jitilqu għamlu dan bil-kwieta li xissa ser ngħadu għall-aħħar punt tal-aġenda u r rapport tas-Sur Hockmark. So, as I said, we will now move on to... Uh... Kifet issa serna naddu iskambju ta' opinjonijiet jew inkella ġornament fuq is-sitwazzjoni tal-direttiva um, tal-Recovery and Resolution aħna nistennew li se nivutaw fuq dan fi Strasbourg fl-20 ta' xahar jiena naf li shadow rapporters mhux neċessarjament spiċċaw ix-xogħol tagħhom iżda għall-interess pubbliku jina tlabt li ikonna ġarnament, anka għaliex aħna ma il-nix u kol nisimaw li l-kelima kolla ma tal eh, id diskutejni għal, ma tanċ kena ħin. Għanna bis 45 ehm, minuta, għaliex jien zgur ser ikolli nitla għalda sant nitla fil gunar biex jadġornana minn xalfejt qottejt inna dettalji kolla kolla Eh, li ġasmajna smajna qabel jekk forsi dduma xar minuti, professor fil-qosor, mbagħad nitlob lil xedaw rapporters meta jitkellmu jekk iżommu għal ħames minuti biss kull wieħed bekk ikollna bżejjed ħin għal xi nies oħrajn li jixtiequ jitkellmu dawk li mhux xedaw rapporters pereżempju forsi tistgħu turuni mm, jekk tixtiequ titkellmu jew mm, jew le minn qabel. Jekk jogħġbok kunar. Nadilek il-kelma, grazzi tal-li ġejt magħna mm, naf li hemm laqa ta' xi rapporters għada, però insomma dan huwa suġġett tant importanti. Grazzi ħana kena l-opportunità li niddiskutu dan il-dossier bosta drabi u kena proċess pjuttost twil u jkolli tajt li kena diskussjonijiet tajbin ħafna bejn ix-shadow rapporters. Jiena apprezzajt ħafna dan u għada ħna. għanna dak li jett jien immaġina li huwa l-aħħar ehm, l-aħħar laqgħa ta' xedaw rapporters ehm, biex bekk inkunu nistgħu nivvotaw fl-20 ta' Mejju fi Strasburg. Dan ifisser ukoll il-parti li jmista dan il-proċess tista' ukoll tibx l-qoddim. U importanti li dan jisir dan id-dossier jiġi konkluż. Nixtieq ngħid xi ftit kliem dwar il- metodu għaliex l-antijaj kien li niprofa nilħaq kompromess wiesa kemm jista' jkun. U biex nagħmel dan, meta jkun hemm ċaġa komuni, bażi komuni, hekk inkunu nistgħu nimxu l qudiem flimkien. U dan huwa fl-opinjoni tiegħi r realtà ta' dak li aħna ksibna Signora President, nishtiq nejt li jina kont xiftit Michel jgħamil kitab fuq Twitter li għate isir iktar, iktar xol u dan huwa proċess Insomma, il xogħol ta' dan il- eh, il-parlament mandux eh, jinbidel minħabba xi ħaġa li tkun inkidmet fuq Twitter. Dak li għandna nagħmlu għandu jsir biss permezz tal għad bejn il- ġewwa għal parlament għaliex meta jiena nipproponi ehm, kompromessi li kollegi tiegħi dan ma jkunx xogħol finalizzat dan ikun E, ikun lan tiegħi li nilħaq il-rekwiżiti tagħhom f'dak l-istadju u mhux nasal għal xi ħaġa finalizzata u għal dan din xi ħaġa importanti ħafna li jina nkun naf li huma għandhom din il-fiduċja fija u jiena għandi l-fiduċja wkoll fihom. Għaliex dan il-proċess fil-fatt kien trasparenti ħafna. Mhux biss bid-diskussjoni f'dan il-kumitat iżda wkoll permezz ta' press conferences u mistoqsijiet mill-ġurnalisti u jimprovajt nżomma affarijiet li huma pjuttost komuni u edna u kolli ċertu affarijiet u koll mumiex finalizzati xan rridu naqblu fuqhom. U dan din hija prekondizjoni għal iktar trasparenza. U nixtieq ngħid dan, Sinjora President, dwar id-dossier dwar il-sustanza. Naħseb li hemm żewġ affarijiet li huma importanti ħafna u jiena naħseb li diskussjonijiet tagħna żviluppaw um, ehm, ftejm komuni, bil komuni dwar l-istruttura nifisa tal-problema kif ukoll l-opportunitajiet li għandna biex nkun nistgħu nżolvuha. Waħda minn dawn l-affarijiet hija fil-fatt għodda ġdida li għandna. Mhijiex eżattament ġdida għaliex din hija għodda li dejjem eżistiet Iżda, kien hemm ħafna turi fis-swieq finanzjarji li kienu jafu li fil-verità din mhux ser tintuża. Issa nistgħu nikkjarifikaw dan b'mod li jiena naħseb li huwa importanti. Lan li aħna l koll kellna kien li din l-oda tal-bail-in tista' tiġi deċiża b'ċertu mod, ġvir li tkun kredibbli u tintuża meta jkun hemm bank li qiegħed fi kriżi jew ikoll hemm kriżi bankarja. U wkoll tiġi ddisinjata b'ċertu mod li toħloq l-iktar forum solidi ta' um, banek li nistgħu niksbu. Nasab li dawn huma żewġ vantaġġi importanti ħafna tal din l-olda tal-bail-in waħda hija dan l-effett li l-finanzjament tal-banek huwa strutturat b'ċertu mod li jagħmilhom iktar b'saħħithom. Iżda wkoll jagħmel kwalunkwe investitur f'bank bħala supervizur, mhux biss pubbliku iżda dak tal-taswieq. U għal daqsan dan naħseb li ser eh, jenfasizza l-bżon ta' tal-management li jara eżattament xinu ma' riski u jassigura li jista' jilħaq dawn ir-riski. Tieni ħaġa dwar il-loda bail-in. Ix-ħaġa oħra importanti i li dan m'għandux jiġi dizinjat b'ċertu mod li joħloq biża meta m'għandux ikun hemm l-ebda biża jew inkella kredibilità kemm possibbli. U mm, dina l-kwistjoni meta niddiskutu dwar depozituri fejn ikonna fid-diskussjonijiet tagħna. Dak li seħ tipru dwar il-bejlen ta' nis li għandhom depozitu ta' nqas minn 100.000 euro. Din imminat kredibilità importanti ħafna u għal daqstan taħna. Eħni bivra nikjerifikaw dan li d-depositi jinqas minn 100.000 euro għadhomx ikunu parti mill bailin Aħna qegħdin ngħidu hawnhekk li kwalunkwe ħaġa oħra li mhijiex protetta hija ovvjament tista' tiġi bail din. Iżda biex toħloq ċertu riskju huwa diffiċli li najdu li kwalunkwe bank xi rekwiziti kapitali fi dossier ta' COD4 per eżempju, nistaw naslu konsiderazzjoni fejn irridu namlu bejlen ta' depositi. Dan huwa importanti għaliex aħna rridu nassiguraw is-sistema ta' pagamenti u l-istabilità tal-banek. U nixtieq nenfasizza li llum m'hemm l-ebda regola dwar dan. U jekk ma jkunx hemm ċarezza legali f'sitwazzjoni ta' kriżi ma jkollokx laqqas eh, ċarezza operattiva li hija meħtieġa ħafna fatt ta' kwistjonijiet ta' kriżi. Anka liktar dawk liktar li għandhom esperjenza meta jaslu f'sitwazzjoni ta' ma jafux se jagħmlu, ma jkunx hemm ċarezza jispiċaw jaslu għal lażla ħażina. Aħna qed nipruvaw nassiguraw li dan ma jkunx il-każ. Aħna nippruvaw nassiguraw ukoll li f'kriżi bankarja ġdida problema sistemika tista' il-kriterji l-bar jistaw jagħtu opportunità għal eh, stability tools u biex niċċar ċertu affarijiet Nishtin nagħmel ċertu kjerifiki dwar dawn l-odda, dawn Di kwistjoni li ikunem hemm bailing out tal-tamina ħalla 16, le dan hija kwistjoni ta' banek jew is-sidien tal-banek għaliex din tiġi wara li is-sidien ikunu tilfu l-kapital tagħhom, ġifieri meta jkunu eh, fi krizi sistemika fejn l-ebda oħra ma tkun tidher li hija tajba biex kun jistgħu jiggarantixxu u jipproteġu l istabilita Kif qed naraw fatt ta' kriżijiet li stati intervjenew bil-flus ta' min ħalla taxxa mingħajr ma kisbu xejn lura. Dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk huwa li qegħdin nassikuraw li jekk ikun hemm xi intervent pubbliku dan jista' jkun ukoll finanzjament Ewropew inti hemmhekk f'każ bħal dak ikollok ukoll opportunità li tieħu x U U wkoll meta inti tkun ħireġ minn kriżi sistemika, il-flus ta' min ħalla sittaxxa jiġu protetti għaliex ikollhom il-valur, u ikollhom lassi. Tista' tajt li din hija tip ta' bejlen nifisa. flok nistaw najdu l-gvernijiet intervjenu u jamlu l bailing out, tizaw, ma mhux qed jiżaw il-flus ta' minna ħalla 16 dan għandu jkun hekk. Għandu jkollna l-opportunità li nżaw l-odda kollha biex nħol u nipproteġu l-istabilità. Iżda irridu wkoll nenfasizzaw li fil-futur l-ebda shareholder, l-ebda sit, l-ebda manager tal-bane ta' bank ma jkollhom l-opportunità li jħossu li qegħdin viċin ta' ċertu riski li jistaw jieħdu mingħajr ebda konsegwenzi għall ownership tagħhom stess. Din għandu tkun regola ċar li rridu nagħmluha. U fos moħrajn e, inkisbet ukoll livell inkisbu iktar livelli għalin ta' ċarezza legali, dan ifisser ukoll iktar ċarezza operattiva u livelli iktar għali ta' protezzjoni tal-valuri li aħna nħossu li huma l-iktar importanti għalina u li rridu niproteġu għam grazzi.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 ħanamlu l-arloċ, ħaniprivaw nżommu mal-ħames minuti massimu. Grazzi, Signora President. Nishtiq nir-ingrazzja l-Gular għal kemandu għandu moħħu miftuħ, kemandu għandu dejjem rida ta' kompromess, u nasab il-progress għamilna kien wieħed tajjeb ħafna. Għani konċentra issa fuq l-aħħar kustjonijiet illi jiena nispera illi jiġu solvuti għada stess. Waħda, anzi, ħafna minnhom għandhom xjaqsmu mal-rabta impliċita bejn il-banek u il-sovrani kellna l-iskambju tal-opinjonijiet ma dwar ċipru kien hemm anka eżempju vividu ċar ta' kif sitwazzjoni problema tista tsir bħal ħmar il-lejl għal pajjiż imma għal pajjiż ieħor li aktar b'saħħtu laqas biss iħossa dan il-pajjiż. Din il-kustjoni għalhekk hija dejjem f'moħħna meta mħabba li aħna qegħdin eh, naħdmu f'dan is intern. Um, mela, hemm erba' punti li jiena nixtieq eh, insemmi l-ewwel net ir-rwol ta' ta' l-IBA e kif provajna nibbilanċaw il-setat tal-LBA fir rigward tal-rezoluzzjoni ta' konflitti bejn pajis ospitanti u uh, il-pajis uh, uh, torriġni. Aħna t is-seta, nibilanċjawa Eh, permezz ta' influenza ta' standards tekniċi u rridu naraw eżattament flim azzjonijiet irrid ikonna eh, speċi ta' referi b'saħħtu biex eh, jkun jista ħares il-suq intern u jiprevjeni mill-pajjiżi ospitanti li għamlu dan it-speċi ta' protezzjoni madwarhom u e, e, e, joħol u dan il-konflitt anka mal-pajjiż ta' oriġni. It-tieni ħaġa hija għal qalb Gunner ħafna u hija importanti E, li nitrattawa fiħdan dan il-tekst uh, legali u dan hija il-kondizjonalità marbuta mal-intervent uh, statali u irridu naraw li din e, e, dawn il kondizjonalità huma ċari biżejjed biex nigarantix li ma jkollokx żewġ tipi ta' soluzzjonijiet tal-pajjiż li huma dajfa fejn qed nitkellmu li hemm il-bejlin fil-kustjoni u fil-kas tal-pajjiżi l-oħra għandek il-bail out U l-approċ li qed jipproponi eh, Gunneru li aħna qegħdin naħdmu fuq huwa wieħed raġonevoli. U rridu nasikuraw imma illi aħna ma jkollniex konsegwenzi li jistaw joħorġu, speċjalment fir rigward tal-aċċess għall kapital minn eh, fil-istati membri differenti u anka dwar il-pagament tal-depositi. Naħseb illi mexjien fit-triq tajba ma' dettalji li għat ridu nindirizzaw u hemm kussjoni oħra li hija marbuta mal tip ta' strument illi għanna pala rezoluzzjoni għal rezoluzzjoni konna għedin naħdmu fuq uh, fondi ta' rezoluzzjoni in miżuri uh, eh, individuali għal dan uh, il-fond ta' rezoluzzjoni bazati fuq kontribuzzjonijiet, bazati fuq riskju mill-istati membri imma jiena imħazba naqra minħabba illi kena proposta minnaħat tal-Kummissjoni fej l-appoċ reċiproku ta' dan il-fondi kellu suppost ikun regola. Misa wasanna f'sitwazzjoni fejn ma nagħmlux referenza għalih kelli formulazzjoni li hija speċi ta' kompromessi li tgħid l-istati membri se jiddisinjaw il-raġamenti E, finanzjali e, emma biex ikunu jistaw iddaħlu dawn il-fondi taħom dan il-fond ta' rezoluzzjoni. Naħseb il-parlament huwa diffiċli għalih li kollu proposta u dimu dwar il-fondi ta' rezoluzzjoni bat wara il-kustjoni tal-ċipru aħna nimx namlu paslura u Eh, laqas biss nsemmu għadin, ġvirina jiġifieri kontet nasef f'mod ta' kif nistaw indaħluwa minna il-problemi. Mbata għana kustjoni oħra li t-tiġi indirizzata li ki li dwar kif dawn il-fondi ta' rizoluzzjoni ħana komodawom se semmow it-taxxi jina mandiġ problemi illi il-leviz illi tħalsum il-banek jintużaw bħala fond ta' rizoluzzjoni ma' huwa importanti li ħares lej id-dettalji għax jekk dan huwa eh, parti mill-budget nazzjonali, jew jekk eh, jew dan huwa xi ħaġa trasparenti u faċli li wieħed juża eh, jekk ikun hemm kriżi. Dawn huma kustjonijiet Eh, illi xieħut minnom kważi kienu solvuti ma bat erġajna valwajnijom u guner fil-fat kien eh, kellu rida eh, tajba ħafna miftuħa minħabba din il-krizi ta' ċipru u eh, reġa fetaħi affarijiet għax eh, meta rajna t-tekst mill-bidu eh, sal indunajna li hemm punti li jatridu jiġu indirizzati imma jiena ċerta li ħajirna xilu jagħmilhom u li ħajirna xina fil-fatt nistgħu riżultati għadha jew il-ġimgħa d Wolf Klintz. Grazzi ħafna naqbel illi kważi wasanna u għadda suppost għanda tkun laħar laqa tagħna. Għandi xi ftit kummenti żgħar li nixtieq nagħmel eh, dwar l-odda statali kif għandna għandna miktub li dinja l-aħħar sors u ma' odda oħra, nuża ma' odda oħra. Dina nixtieq eh, nerġa' niddiskutija l-formulazzjoni tagħha jekkux din ħatkun flimkien ma jew inkella tal-aħħar rikors uh, biex ngħidlek għax hemm naqra differenzi żgħar uh, fl-interpretazzjoni. Il-proposta kif inhi bħalissa tgħid illi jekk il-gvern jiddeċiedi li jidħol dan juża il-flus kollha li hemm fil-fond ta' riżoluzzjoni jew il-fond eh, ta' rezoluzzjoni u tal-bejlin huma bizzejiet u daqshekk jew inkella jekk il-gvern jitħol huwa lura eh, għandu tkun eh, xi ħaġa fil għandu x'aqsam mal-budget dwar il-bejlin għandna nkunu ċari illi namlu definizzjoni illi depositi li wieħed se jagħmel bail-in tagħhom huma dawk eh, illi huma ehm, eh, bla bla ta' u fuq il mittel fawro għax kif qiegħda niżla bħalissa qed tgħid illi din hija l-aħħar eh, għodda ta' rikors wara l-appoġġ statali tal-gvern. Forsi jien qed ninterpreta ħażin? Għawnek għadin jina li għandi jina għandi ġerarkija l-għu eh, f'moħħi ta' kif għandhom jisiru l-affarijiet għandek l-għu l-azzjonisti mbatt il-bearer holders un bat l-oħrajn wara xulxin. Fid-derivativi, fl-opinjoni għaj, eh, dak li għu imnizzel huwa ġustifikat. Imma, kif għal eh, fil-Lambert, forsi nistaw namlu differenzazzjoni bej dawk illi huma kummerċjati mill eh, kontraparti ċentrali jew eh, għandu jkonna eċċezzjoni għal dawk illi qed ikomplu ikunu OTCs per eżempju mill-industrija, over the counter mill-industrija ma. E eċessonijiet għalura eh, għal korporazzjonijiet palma na files oħra għanna nitrattawom. kif eh, itra trattajna eh, l-affarijiet l-oħra fil-rigward ta' Central counterparty. Il-bejlin tkellimna dwar mela, bejlin tal-istrumenti kollha jaċaraw kol, mbagħad il-li jmiss hija il-fond DGS f'dan il-fond għanna noqdu l-ura milli niddeċidu fuq u kif l-iskema ta' garanzija ta' depoziti ħat intuża DGS ġifiri. Dan huwa fajl separat li għadu ma ġiex finalizzat għall-inqas eh, minna ħatana ġie finalizzat imma ma kenix trialogu eh, ġifiri eh, Ma nafx għannix immorru daqsek li l-in u ma għannix ninterferixxu fid-diskussjonijiet illi nisperaw li jibdow dal-waqt, imbat hemm eh, kustjoni pendenti dwar l-istituzzjonijiet speċjali ta' kreditu li huma fidejn il-gvern u huma garantiti mill-gvern, ġviri banek speċjali għal skopijiet speċjali. Dawn għandhom uh, riskju ta' zero pala profil u għan aħna il-kwistjoni i jekk għannix nistaqsu li daw istituzzjonijiet li għandhom riskju zero jekk dawna jekk kollhom problemi u il-gvern stess li ħajamel il-bailout tagħhom. U jekkux huma se jkontribwixxu wkoll għal fond ta' riżoluzzjoni. Dawn żgur li qatt m'għandhom qatt jużaw il-fond ta' riżoluzzjoni dina mhix tal għalhekk naħseb dan l-artiklu 94 għanneħuwa minnu, neħuwa minnu. Umbat laħar punt dwar il-żmien, dwar il-timing, qed nitkellmu dwar l-2018 aħna naħseb illi għanna nkunu aktar ambizjużi nafu li huwa diffiċli biex nikonvinċu lil konsell illi jmexxi eh, l qudiem id-data imma jekk aħna ħanaċċettaw eh, l-2018 Zgur mus se jkun f'dik id-data partikolari kważi wasalt fl-aħħar, rejt il-kallimi, zgur illi dan il-fajl għana niprofaw nispiċċaw kemm se jkun malajr, ġviri għana nivutaw il-ġimgħa dik hija ċara il-problema ta' falliment ta' bank mista tkun 20 ta' snin oħra u għalhekk għandu ikonna xi ħaġa li tgħinna biex inkunu nistaw eh, naslu eh, għal konsolidazzjoni konsolidazzjoni immexxu il-prinċipju tal-konsolidazzjoni tal il-qoddim anka dan ehm, mal benefiċċju tal-istati membri Filip is-Sajmis. Grazzi ħafna, jiena ħana poġġa ħafna mill-affarijiet li għadhom kemm intqal eh, mill-kellim ta' qabli ħanifuka fuq eh, oġġett, però illi eh, s-sema xuwa l-qalbna, illi ikonna referi b'saħħtu kif għalet Eliza, Iva, flimkien għamilna l-IBA, il-post ċentrali fej jiġu definiti eh, l-standards u dinja xaħġa li jena intija merħba imma l-esperienza tijaj belġjana eh, mot umli E, fil-falliment tal-ING u Fortis Dexia, e, e, Dexia l-lina li li għalmuni illi jek marriċi konna futbol kollu pani konna bżon referi ċentrali. Meta għanna il-pajis oriġinali li għet jiddeċidi bazikament u pajis ospitanti ma joġbux, dawn jistaw jamlu li jridu. Din ovvjament hija riċetta għall istatus quo u ma jkun hemm l-ebda koordinazzjoni. Jiena eh, għandi nuqqas ta' fiduċja il-mekanizmu ta' riżoluzzjoni uniku uniku mista' jsir malajr eh, il-proposta jsir eh, imma ma nasibx ħaj jisarraf liġi dal-waqt u għallin għasalek għalhekk irid ikonna safety net minima u naf u nifhem il-dawk li qalu li aħna ma nistawx ma jistax ikonna fiduċja fuq peta potenzi li ma għandhomx kontabilità adattata u għalhekk aħna rridu nagħmlu din is-salvagwardja fl-IBA biex nassikuraw illi eħe ma jittieħdux deċiżjonijiet mill-IBA CIA taħt il-mandat ta' medjazzjoni vinkolanti tagħhom. illi kollom mbagħad impatt fuq il-budgetarju illi stati membri saw jistgħu jilmentaw dwaru għalhekk iridu din is-safety net, għalhekk aħna rridu nqisuha, niddiskutuha din flimkien il-shadow rapporters. Mela, ikollna eh, medjazzjoni vinkolanti għal parti ta' rezoluzzjoni, ġviri il-rezoluzzjoni ċanskonfinali eh, tal-grupp u jiena hawnhekk ħammur l-artiklu stess fuq il-pjanar ta' rezoluzzjoni ta' emt l-artiklu 12.4 fuq l-indirizzar jew it-neħija tal-impedimenti għal soluzzjonijiet il-15 un bat il rezoluzjoni tal-grupp l-artiklu 83.6 dawn huma tlet postijiet fejn aħna inħossu illi għandu ikonna mediazzjoni vinkolanti għall-IBA imma U din biex nassikuraw illi kullħat ikun qiegħed f'pożizzjoni sikura il-salvagwardja fiskali fl-istess artikli eġifiri li kulħadd ikun jaf illi bażikament dan huwa prinċipju li jkunek ikollok dan il-referi b'saħħtu. Imma hemm limiti għal xista' jagħmel dan preferi referi b'saħħtu fuq dawk it-tlet artikli bil-limiti fis-seta tiegħu milli lebda referi u mbagħad eh, eh, kulħadd jagħmel li jrid fl-istruttura li ikollu għalhekk jiena din ħan niddefendija, niddefendija għada nħoss illi din hija xi ħaġa illi eh, tatina dimensjoni Ewropea, anzi mm, dimensjoni transkonfinali għal BRRD li e, inkella tkun biss eżerċizzju fl-istandardizzazzjoni aktar milli xi tarbija e, xie uġġed ġdid ta' kif nistgħu nikkoperaw. Jiena naqbel ma' Wolf dwar it ħul fis-seħ, iġifieri l-feedback li kellim il-Kummissjoni kienet li aħna nemnu li dan nistgħu meċuħ il qoddim l-ewwel ta' Ġunju tal-2016 biex jidħol kollox fis-seħ, ġifieri tul fis seħ legali fl-ewwel ta' jannar tal-2015 imma mbagħad hemm ċertu derogi għal ċertu miżuri imma li suppost eh, eh, fl-ewwel ta' Ġunju tal-2016 ikun kollox eh, daħal fis seħ imma dan huwa l-botwis tliet snin oħra nitkellmu jekk naċċettaw l-iskema attwali Tafx edin nejdu, għonek edin nejdu xasin wara l-krizi finanzjarja. Aħna rridu illi ċittadini tagħna juhduna bisterjeta, meta aħna eh, mux nejdu mux biss rridu nbidlu il-regoli tal-loba, imma rridu veru namlu għadin il-ħagġa, mux nejdu biss, unbat rridu noqdu induru lejom nejdu l xsaru ma sarx eh, fil-verita. Esta eh, xaħġa oħra li intqalet huwa d-definizzjoni ta' depoziti. Din tfisser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 Eh, nirringrazzjak tal-li qed tipprova inti tmexxi l-vapur biex ngħidlek fid-direzzjoni tajba bina l-koll niprovaw nġebduh kull naħa huwa e, e, dożer li huwa diffiċli ħafna u aħna qegħdin nitalmu wkoll miċ-ċirkostanzi bħalissa e, kif il-bilanċ jista' jinbidel f'sitwazzjonijiet differenti kif rajna minħabba situazzjoni ta' ċipru mal-Albania kif ifallu. Rridu nassikuraw illi l-ispejjeż u l-kuntaċ minħabba il-falliment jiġu minimizzati tal-limna l-esonijiet mill-passat u rridu naraw illi li hemm lodda biex wieħed eh, dawn itaffihom dan il-feedback perikulus illi min qed iħallas it-taxxa dejjem qed iħoss li huwa dejjem responsabbli E, e, e, din iridu niċċarawa natu u koll ċarezza kjarifika u ċarezza għall investituri biex ikunu jafu eżatti kif huma l-affarijiet, l-awtoritajiet irid ikollhom il-flessibilità biex jiddu azzjonijiet differenti f'sitwazzjonijiet differenti. id depozitanti jridu jkunu iħossuhom sikuri bid-depożiti tagħhom f'banek sikuri u rridu wkoll E, nkunu kapaċi nħdu deċiżjonijiet b'mod veloċi. Ġifieri jiena għandi ħames e, kwistjonijiet ewlenin li għadhom pendenti. L-ewwel fuq il-fondi, fuq il-finanzjar, fuq il-flessibilità fir-rigward tal-finanzjar e, għall-grupp tiegħi din hija xi ħaġa importanti, il-flus ma jikbrux fuq is-siġar, il-banek għandhom is-selfu fl-ekonomija, għandna nżidu dan minn ma nżidu due diligence Issa fir rigward tal-modi differenti ta' kif wieħed jista' jibni l flus u naraw li l-banek ħalsu l-ispejjeż tal eh, eh, minħala sittaxxa eh, grazzi tal inti semmejt li nistgħu nużaw levi jew font levi, speċi ta' taxa, e, nistaw nużaw għax tmur lura għant il-gvern biex dawn e, e, naqsu il-deficit, naqsu il-dejn tagħhom u mbagħad ikunu jistaw jinvestu fil-ekonomija biex ikun hemm aktar tkabbir, aktar impjieg u dawn l-affarijiet kollha uh, dan huwa differenti minn dak li ntqal eh, iktar kmieni eh, u kif tintuża u tiġi applikata il-levi. Jiena naħseb illi m'għandux Ma nixu kona dan li marking fuq il-levi. Issa, dwar il-barriers capital il-kapitali li tukun kapitali li wieħed isem il-bejlin għalih, ġifieri, ikun ta' kwalità għoli li jassorbi anka it-telf u għalhekk li tukun hemm maturità minima marbuta u mhux depozitu, jiġifieri depozitu li wieħed jista' jiġbed meta jrid u ma jkunx hemm kwalità dwar il-ġejjini fuq. Imma jiena nipprefer eh, eh, toġomni li hemm il depoziti bħala preferenza għal bejlin għat tajjeb eh, eh, għax l-istess klassi tista' tiġi trattata differenti, iċ-ċarezza tittinata l-investituri ma dan tista' tingħata wkoll anka jekk ikun hemm il-flessibilità neċessarja għall awtoritarji ta' riżoluzzjoni fuq il-rol tal-IBA, ir-rapporter naħseb jiena prova jaħdem mod tajjeb, sensittiv eh, fej il-medjazzjoni hija adattata fi kriżi, id-deċiżjoni tittieħed malajr u naħseb illi fil-deċizjoniet fuq rezoluzzjoni eh, eh, fil-fat eh, fil-dak li jemmim nizel per-arkitettura ta' supervizjoni li ħna għabilna qabel fuqa hija differenti minn dan illi għanna unek pero issa hemm formalazzjoni ġdida unek u jiena naqbel maħħa u setat taliba illi għandhom jaħdmu kif diskutejna. L-istess fuq il-home u l-host eh, palissa l-affarijiet edini mxaq il-bin fuq il-pajis t-oriġni fuq il-home iġifiri u mux bizzejet fuq il-pajis ospitanti, fuq il-regolatur tal-pajis ospitanti fejn em regoli li huma ta' tħassib anka eh, għal membri oħra tal-grupp tiegħi. iġifiri jiena naħseb li tiġa tajtkom xi formulazzjoni għalem. unbat l-ħames punt fuq il-triggers eh, trigger ma jridx ikun biss il-kapital, il-kapital imma rridu eh, nħallu l-flessibilità bħalissa eh, li hemm fil-dokument u għandna nżommu kifini nistgħu naċċettawha għaxrid Lulin u eh, Karel Wortman Cole illi xaqgħu jitkellmu l-aħħar darba wkoll ma stajċi ma llum nista' naddilhom il-mikrofon.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 Iridu jħallsu ma wkoll għal fallimenti u għalhekk iridu u ukoll bisħieħ. Apparti dan jiena nista naqbel ma' rapport kif jinsab bħalissa iżda dwar dan il-punt, forsi nistaw intejbu xiftit il-rapport. Thank you very much. Astrid Corin. Thank you very much. Grazie Astrid Corin. Jien nixtieq nirringrazzja lil Gunner għal ħidma ċelenti tiegħu flinkin ma' shadows meta ħejjew dan il-pakkett iva naqbel irridu nivvutaw nittama li tkunu tistgħu issolvu l-aħħar kwistjonijiet għada imma m'għandniex nipposponu l-affarijiet għal dar boħra rridu nivvutaw għaliex irridu it fidejna hawnhekk dwar dan id-dossier jien nixtieq nappoġġa dak li qal Wolfgang Klins u Filip Lambert dwar l-importanza li jkollna approċċ armonizzat l-rwol b'saħħtu tal-EBA u dan l-approċċ armonizzat għandu jinkludi illi li l-ISSM għandha tkun l-autorità kompetenti ġdida. Hemm id-definizzjoni tal-autorità kompetenti li tirreferi għad-direttiva tal-2006 biss Nittama li dan il-punt iżżidu għaliex mhux daqshekk ċar għall-istati membri kollha. Dan il-punt irridu ngħidu b'mod ċar. It-tieni ħaġa dwar l-odda ta' bejlin ta' salvataġġ permezz ta' riżorsi interni mill-kriżi tallimna illi huwa importanti immens illi jkunna ċarezza ċarezza totali, approċċ armonizzat fuq livell Ewropew U Iva, jina naħseb illi rridu noqogħdu b'sebajnejn illi ma jkunx hemm dubji fuq ċertu tip ta' lingwaġġ u d-depożiti ta' aktar minn mittelf ikun hemm ċarezza dwarhom għaliex din hija waħda mill-kwistjonijiet li qed tiġi diskussa fil-Kunsill. Forsi il-tekst tal-Kunsill mhux għasek ċar imma tekst tagħna rrid ikun ċar. Joġobni l-approċċ illi jkollna data qabel jiena ma fassalx emendi imma iva il-mittalimiet il-slitna mill-krizi juruna illi ma nistennew sa sena 2018 u jina nappoġġa il-pożizzjoni ta' Filip Lambert u l onorvoli Klintz. L-aħħar kwistjoni jiena sorpriża dwar id-diskussjoni marbuta mal-fond. Jiena ħsibt li kienu ċari l-affarijiet, fond tifisser illi ma tistax tuża sabiex inti tnaqqas eh, jew tifdi d-dejn tiegħek Imma eh, dan eh, din il-kwistjoni nħallija fidejn ix-xedow sabiex isolvu huma. Grazzi, jien għandi lista żgħira ta' affarijiet ma mhux ser noqgħod nihdilkom raskom bija, nista' nibat bil-miktub sabiex suġġerimenti jaslu saħda, jien għajem din il-kwistjoni tal-font u li dan ikun fuq rendikont tal-istati membri u kol għajjem til-kwistjoni tal-contingent liabilities dal-ħodu ma Walter Adelmaker u jekk din tinsab fil-balance sheet tal-pajizi, tinsab l-affarijiet palissa u għal illi bħala waħda mill-contingent liabilities li huma rapportati huwa ma għax li jkun hemm il-livell tal-fondi hemmhekk. U dan naħseb eh, huwa meqjus u jista' jkun mod raġonevoli ta' kif aħna għandna nsibu kompromess u din hija direzzjoni tal-istess rapporter. Għal-punt li Wolf għalin kont għajjimtu, Femir u f-CRD aħna għadna b-sebajnejn sabiex nizguraw illi fejn konna minna eżenzjoni tal-fond tal-pensjonijiet u tal-corporates għal ċerti raġunijiet aħna inkomplu meċin b'dawn l-eżenzjonijiet u jina ħsibt illi jekk aħna sem namlu differenza bejn id-derivattivi differenti dawn namlu għan biswit dawk illi diġa u ma ċari għalix jekk namlu għam taħt xurxin wara xurxin ir-referenzi femmiru CRD jekk dawn ikunu b'mod subordinat sabiex il negozju ma jisirux eh, eh, jiswew daqsek flus, l sforz tagħna ser jiġi kompromess għaliex iva irridu noħolqu differenza bejn dawk li huma ħżina u eżotiċi u dawk illi diġà tajnihom preferenza qabel. Jiena nixtieq li nżomm ma' dawk illi diġà tajnihom preferenza qabel. Fiħdan il-ġerarkija il ġerarkija Jiena nista' naċċetta illi forsi għandna bżonn ta' xi flessibilità f'termini ta' saffi imma ma rridux li nolħu ta' ħwida siħa kif ħloqna f'ċipru minħabba li ma kienx hemm limiti. Mbagħad f'punti ieħor qed jingħad illi ma nistgħux eh, neċċaqalqu sakemm eh, saf wieħed jiġi eh, konvertit f'ekwità irridu indaħlu il-kelma substantially hemmhekk. Eh, irridu, skużawni, irridu noqogħdu attent inqisu il-lingwaġġ illi nużaw imma għandna bżonn ta' xi marġni sabiex noħolqu jekk aħna noħolqu din it-taħwida fil-ġerarkija eh, dan mur kontra l-idea, l-istess idea ta' ġerarkija. Għandi xi suġġerimenti oħra dwar la boss forsi ma nkludajtu għomx, imma jista' jkun illi diġa nkludajtu għom wara kollox. Grazzi, grazzi l kulħadd Gunnar tixtieq titkellem għall aħħar minuti. Grazzi. Jiena naħseb li l-konklużjoni ta' din id-diskussjoni hija li hemm ftehim mifrux dwar kif għandhom ikunu l-affarijiet, imma ftehim mifrux illi hemm konflitti u interessi f'ċertu settur importanti u jekk hemm dawn il-konflitti u l-interessi irid jinstab bilanċ. Dan ifisser illi kull interess mhux ser jiġu ser jiġi sodisfatt. Dan il-bilanċ iridu nsibuh ukoll huwa importanti li nsibu u nerħu deċiżjoni fuq ċarezza legali. Għaliex? Jekk ma jkunx hemm ċarezza, jekk ma jkun hemm l-ebda ċarezza dwar kif għandhom isiru l-affarijiet meta wieħed ikun jinsab fi kriżi, meta kull attività operattiva titpoġġa eh, f'dubju dan joħloq ċertu eżitar u din l-eżitazzjoni twassal għal telf ta' flus. U dan jagħmel tajjeb għalina, għalina l kol li konna xi tip ta' bilanċ, illi għandu ċarezza legali. Aħjarek milli ma jkonniex bilanċ u ma jkonniex ċarezza legali dan japplika għad diskussjoni dwar il-home host, il-pajis ta' oriġni u dak ospitanti. Għalix ġala darba wieħed ikollu ċarezza legali u l-opportunitajiet illi jagħmel pjanar aħjar ikollu din iċ-ċarezza legali milli ikollu dawn iż-żoni griżi u dawn iż-żoni mċajpra u nuqqas ta' ċarezza. U din ħaġa niftakru għal kol kemm aħna li illum il-problema hija illi ma teżistix ċarezza legali dwar l-aktar kwistjonijiet importanti, l-aktar kwistjonijiet fundamentali. Għalek aħna nħossu li l-istat għandu jintervjen għalek għanna dawn il-mistoqsijiet u jina għannu tajt. Għalek għanna dan il-riskju morali, moral hazard, jina tajt għawnek illi dawk f'din il-krizi, dawk illi kellhom responsabilta li jihdu deċizjoni fil-verita ma kienux jafu xiridu jamlu kif għandhom jagħmlu l-affarijiet u x'bażi legali kellhom sabiex iwettqu l-affarijiet. U bekk kellna lil-jieli ċiprioti jekk nista' nsejħilhom hekk. Imma ukoll f'pajjiżi oħra eh, rajna dan, pajjiżi oħra li konna qed nindirizzaw il-problemi tagħhom. U dan għandu jsir għall-opportunitajiet ta' welfare, għall dawk il qegħdin ħansu t-taxxa fl-Istati membri u din hija l-intenzjoni tiegħi għall-laqgħa ta' għada illi aħna fl-aħħar ser niffinalizzaw ser nkunu nistgħu nivvutaw. Jista' jkun illi ma jkonniex il-kompromessi illi jiena assumejt li ser ikonna sissa, imma xejn ħażin illi nivvutaw dwar bosta minn dawn il-punti. Iżda jien nixtieq li shadows kollha jkollhom il-kapaċità illi jagħmlu il-kompromessi għaliex fil-pass li jmiss huma eh, dawn ser ikunu il-bażi s-sisien il bażi s sisien il ċarezza legali illi tant neħtieġu. Grazzi. Grazzi Gunnar, grazzi għal-ħidma tiegħek u jidher illi ser ikunu nistgħu inżommu mal-vot tal-20 ta' Mejju fi Strasburgu kif edna. Wasanna fit-tmiem il-laqgħa tal-lum it-tnejn l-20 ta' Mejju fi Strasburgu emmek eh, ser issir il-laqa li mistana tal-Komitat. Il-laqa jissa maluqa.